Uh, well, good morning, uh, colleagues. I think... Lodwa um, tajba kollegi, naħseb nistaw nibdew l-kamra kbira għaw ġew fejn tista tisma li kutija kont li titkellem. Id-dispieċina li kena nibdlu l-agenda fl-ħar minuta. Għanna s-sur ġuven illi biddel xsibtu, għamma ta' biddel t-pjaniet nittama li kunaw xat mill-pepe li s-sostituiħ nilqa fostna l-Sinjura Irigon Perez illi għanda rapport fuq inizjattiva propja illi l-Komitat permezz tal-koordinaturi pjanaw komissjonaw f'qasam ek importanti. Għadda sanza t-pretanna l-idejat tijak għall-strategija t sieħta dritt tal-konsumaturi vulnerabli Mbagħad bat numru ta' xedew zaw prezenti. Is-Sur Schmidt muxaw, Isur Giovan muxaw. Is-Sinjura Pavana bat t fuq is-Sinjur Schmidt, l-Onorevoli Trinenta Filidis, jina u koll ħankun xedew għal-grupp tiegħi. għan kommentaw koll. Għaw xi kollegi li jishti u uh, jitkellem għanna s-Sinjura Trombrum mill-Kommissjoni, li kienet t-segwi dil-kwistjoni mill-qrib, flimkien Is-Sinjura Pio, Mikolas Pio, li tkun mana ta' sekwit ukoll. Neħdu gost ukoll li għandna mana Presidenza Pollakka u xekkillum. Is-Sur kaw qiegħed? Għandna Presidenza Pollakka hawnhekk mana wkoll, ħagġu tajba ħafna. Nixtieq nilqgħu wkoll is-Sur Saltelli mill-JRC. jina perd mija għal inizjattiva mill-attivitajiet tiegħi fiħdan stowa. Stowa. Qed kompli l-idea ta' ħidma ta' mps ma' xintisti partikolarment ma' dawk fil-riċerka konġunta. Fil-Komitat tal-Riċerka Konġunt, Is-Sur Saltelli qed iżurna llum huwa xinzat importanti li kontribwixxa l-scoreboard tal-suq intern fost l-oħrajn, fost l ħafna servizzi minn tam familjari maħħom. Nidu għosna aħmana. Signora Regon Perez, jek joġ joġbok i-prezenta ksibit tijak. Buenos días, buenos días a todos. Lodwa tajba, lodwa tajba l-kulħat. Grazie mill-qalb li edin għonek. Xtaqt naqsam maqom xidijat fuq l-istrateġija tisih ta' dritt tal-konsumaturi vulnerabli naqsam xi ħsibiet magħkom kif forsi tafu. Nipromovu drittijiet tal-bniedem li nħarsu l daw l konsumaturi tal- u eh, valuri pożittiva l iżvilupp tal-politika tal-Unjoni Ewropea kif ukoll sabiex niżguraw eh, nilħu l-miri ta' l-Istrateġija Ewropa 2020 bżonn nħarsu l konsumaturi b'mod ġenerali, imma għandna kategorija speċjali hawnhekk, ġifieri konsumaturi vulnerabbli nsejħu l konsumaturi f'sitwazzjoni vulnerabli u dawn jitolbu ħarsin partikolari u jitolbu wkoll strateġija partikolari li l autoritajt għandhom jiforzaw. L-ewwel ħaġa li t-kallem dwarha u port m'għandux il-lan il-li jiddefinixxi konsumatur vulnerabli per se, għaliex bekk ikun qed nirriskjaw li u konċet ta' konsumatur vulnerabli li jkun jew vakwis jew speċifiku wisq u ma jkunx flessibli bizzejiet, u ma jkunx jista' ta' situazzjoni differenti u xenari differenti li staw ħallu pat fuq il-konsumatur. Għalla sand ħanżommu l-bot minn dan, dan il-rapport jgħid il-konsumaturi kollha jista' f'xi stadju jsiru konsumaturi vulnerabbli matul ħajithom. vulnerabilità tista' titfaċċa minħabba kawżi dvari u eh, per eżempju konsumaturi jistgħu jkunu vulnerabbli minħabba kawżi permanenti u temporanji jista' jkun dan marbut ma' natura tagħhom, situazzjoni fiżika tagħhom, situazzjoni psikoloġika tagħhom, tfal, adolescenti, adulti, persuni b'diżabilità, kulħadd jista' jiġi affettwat għal daqstant persuni jistgħu jsiru konsumturi vulnerabbli f'xi punt matul ħajjithom forsi x'ma jitkellmux il-lingwa, m'għandhomx informazzjoni fuq settur partikolari tas-suq dan jagħmilhom vulnerabbli. Jew mhux possibbli għalihom li jużaw teknoloġija ġdida, forsi mhumiex familjari ma' teknoloġija ġdida dan kollu jista' jikkontribwixxi. L-leġislazzjoni Ewropea introduċiet il-konċett ta' vulnerabilità għal konsumatur l-ewwel darba dan kien fid-direttiva ta' Mejju 2005 li titratta prassi kummerċjali mhux ġusti ferrabtit bej il kummerċanti il-negozjanti, il-konsumaturi fil dan is-suq intern il-soġġett jitratta jista' jiġi eżerċitat viżavi konsumaturi, konsumaturi illi mhumiex f'sitwazzjoni illi jimplementaw ir rieda tagħhom. Dak iż-żmien kont inħarsu l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi ma kunix qed inkopru oqs pas-saħħa jew is-sigurtà jew l-integrità morali dawn noqsma ma kienu xkoperti. Direttiva fuq dritti tal-konsumaturi li hija l-iktar strument reċenti li tratta l-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea ma jinkludix regolamenti speċjali fuq vulnerabilità. Din il-laqta ma teżistix. Qed nitkemm hawnhekk fuq eh, leġiżlazzjoni illi insaħħu kif insibu f'premessa 34. Il-kulleġġ tal- kommissari studja regolament għal ħarsin ta' konsumaturi mill-2014-2020 u l-Kommissjoni tixtieq ikolla konsumatur b'saħħtu fiċ-ċentru tas-suq intern. Aħna rridu informaw il-konsumaturi, rridu ntejbu l-informazzjoni, l-edukazzjoni tal-konsumaturi, nsaħħu d-dittijiet tal-konsumaturi u barra minn hekk għandna l-għan ukoll nsaħħu rimedji għal konsumaturi dan sabiex l-affarijiet ikunu Eh, implementati mod transkonfinali. Il-Kommissjoni għandha proposta li ambizjuża, nieħu gost radan, dan, il-programm ukoll speċifikament se jitratta żieda fin-numru ta' konsumaturi vulnerabbli u koll ħares lejn iċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom, speċjalment meta tħares lejn persuni anzjani. Barra minn hekk unipromovu nippromovu l-avanzament soċjali sabiex il-konsumaturi kollha jkunu autonomi fis-suq uniku għandna dawn il-proposti issa għandna bżonn proposti tanġibli biex imorru fl-istess direzzjoni. Għanna kategoriji partikolari hawnhekk il-persuni anzjani mod partikolari du noqgħod attenti fil-kategorizzazzjoni tal-persuni jista' jkun hemm l-ewwel kategorija maħluqa li teskludi t-tieni, eċetera, eċetera. U xtaqt insemmi lilkom missjoni palissa edha tadotta fil-proposti riċenti tagħha fuq il-ħajsin tal-konsumaturi qed tadotta approċċ illi titratta it-tisħiħ tal-konsumaturi li t-jom is-seta. Dan it-tisħiħ nistgħu sejħula indipendenza ġdida, l-konsumitis ikollhom indipendenza ġdida, jeżerċitaw ġutijiet tagħhom, ikollhom soluzzjonijiet ukoll, ikollhom dritt ta' rikors. il trid teja l-informazzjoni provdu tal konsumaturi trid tiżgura li l-konsumaturi kun informati aħjar iktar Eh, konxi ta' drittijiet tagħhom imma sfortunatament dan l-approċ l-approċ mhux biżejjed, mhux biżejjed meta titkellem fuq konsumaturi vulnerabbli li da settur idu napplikaw dan ukoll. Ħafna konsumaturi huma vulnerabbli huma vulnerabbli għaliex mhux neċessarjament huma determinati biżejjed, sitt minnhom huma minorenni u ma taħt l-età, forse ma jifmux l-informazzjoni il qed jirċievu jew li ma għazli għandhom qoddimhom ma jkunux jafu bihom u ma esklużi soċjalment, jew ma jkollhomx mistaħriġ jew edukazzjoni, jew ikunu twarbu fis-sistema dak nixtaqsam rikors, kumpensa, eċetera, eċetera. Nitkellmu mod partikolari hawnhekk fuq konsum transkonfinali u kummerċ online għal daqstant it-tisħiħ jista' jkun leġittimu għal konsumaturi eh, standard u kemm konsumaturi li jkunu vulnerabbli hawnhekk ikollok problema. Il-konċett ta' tisħiħ ta' empowerment mhux biżejjed sabiex dawn igawdu ta' tagħhom bizzejiet. U importanti għal daqstan sinjuri li ngħidu l-Istati membri kif ukoll il-Komissjoni Ewropea li l-Istati membri għandhom jadottaw liġijiet sabiex jirħarsu konsumaturi vulnerabli għanna morru li li minn informazzjoni biss partikolarment floqsma fej livell ta' vulnerabilità hija pjuttost għolja telekomunikazzjoni, aċċess għal ġustizzja, enerġija, trasport, l-ikel, il-servizzi finanzjari f'dawk il-setturi għanna sfidi partikolari. Ejan kun ambizjużi. Ejan nażlu regolament illi jinkludi fih il-konsumatur vulnerabli bżon involvu l-autoritajiet imma kompaniji, negozji min di servizzi li dun izguraw li kunem hemm bilanċ kontratwali li kun iktar trasparenti u eh, ċar fil-ġejjini. Dawn il-miżuri mandom xifissru li qed u saffi differenti ta' ħarsin. M'għandniex naslu f'sitwazzjoni bħal din naf li saru sforzi ta' minn ifaħħarhom fl-aħħar snin sabiex insaħħu l-ħarsin tal-konsumaturi ħaġa tajba ma xinajdu fuq situazzjoni ta' vulnerabilità. Din ukoll ħaġa li għandha tiġi indirizzata u aħna kull proposta din id-direzzjoni Eh, lesti napoġġawa Konsumaturi jistaw jisiru vulnerabli f'kolinkwa ħin fil-fajta u dan juri kemm importanti għalina li konna politika u li konna l-ġizlazzjoni li nħarsu għammod partikolari. Barra minnek dan il-ħarsin ikun kontribuzzjoni għall-inklużjoni soċjali tagħhom u jippermettilna nimxu l-qoddim lejn soċjetà aktar ġusta u tolleranti. U so uniku li kun iktar kompetittiv nittama li Il-Komissjoni tuħna ta' dadan tinkludi l-ħarsin tal-konsumaturi vulnerabli fost il-prioritet prinċipali li qed tistabilixxi għall-aġenda l-konsumatur. L-aħħar komment sur President il-kalendarju għal dan ir-rapport, preżentazzjoni tar-rapport fil-Jannar 2012, mbagħad skadenzi 24 u 25 mid-dera dan skadenzi għall-emendi 2 ta' frar 2012. Votazzjoni f'dan il-Komitat fit-28 ta' frar 2012 u eh, nadottaw il-rapport fil-plenarja fit-tieni sessjoni ta' Marzu. Nistenna kollaborazzjoni siħa ma'kom, senjuri, eh, ġa kellna laqa asira introduttiva, sabiex nitrattaw ċertu punti u nittamaw li flimkien nistgħu nikkontribwixxu għal rapport b'saħħtu li jiżgura l-ħarsien tal-iktar konsumaturi vulnerabbli fis-soċjetà tagħna nittamma li dawn ikunu jistaw jipparteċipaw fi soniku taħt laqwa ċirkostanzi possibli u koll rridu nizguraw li dawn ifħossu għam imħarsa kontenti u sodisfatti b'dak li għamdam għalix il-mira ta' leġizlazzjoni il inħarsu il-dajfa u d-dim il-dawk li ma b'saħħithom. Grazzi ħafna tal-li bdejt din l-inizjattiva importanti fuq il-programm il-koordinaturi u kol ħarġu briefing notes fuq politika fl-istati membri li suppost tasal fjannar ħalli nidiskutwa fil-kontest ta' rapporti għak għanna ovvjament għanna nqasmu għam ġalla darba dawn ikunu disponibli. Dan il-rapport u kol ser jitma l-istrateġija għal-politika ta' konsumatur u se komplementa l-kwistjonijiet illi ħaj semmi sur fil filidis u li votajna fuq għamil ġumali għaddit. Għal daqstant tajjeb li qed nitrattaw dal-punt issa. Issa, Anders Schwab eh, fissem Filip Jovan, mbagħad is-Sinjura Pavanova, u se nagħmel kontribuzzjoni qasira ukoll mill-grupp tiegħek. Is-Sur Triant Filidis, s sinjura Head, ma nafx xiktar iktar eh, membri u jikontribuċu ma' min irid jagħmel dan ah, jiena lest intih il-kelma, grazzi ħafna. Grazzi lil kollega Irigoyen Perez, grazzi tal prezentazzjoni eccellenti tijak, grazzi tal-iqsam ħsibijiet tijak mija maħna. Meta ġenni ġal koordinaturi aħna konna kontenti li naqblu li din tkun inizjattiva propja qabel naddu għal kontenut forsi nista niskuża ruħi fisem is-sur Ġuvan għal raġuni differenti għaliex kena posponiment eh, fl-agenda u bekk is-sur ġuva ma jistax ikun magħna. Konsumatur l bżonn ta' ħarsin. Dan il konċet huwa interessanti, jinstema trajenti, ma l għal daqqa tajnek jidher imma fl-aħħar tal-proċess qed jinduna li hemm ċertu diffikultajiet. Konsumaturi vulnerabbli dawk l għandhom bżonn ħarsin tagħna, kif nisseparaw minn konsumaturi standard, fi konsumaturi normali biex najdu hekk. Jider li hemm xi ostakli dibna f'dan il-qasam. Pala prinċipju fil-gruppi PPN nistaw naraw il-konsumaturi, nisaw irġil mandom m'għandhom patronizzati. U għal daqstant nemnu li huwa importanti għal konsumaturi li jassumu responsabilità tagħhom, jerfaw din ir-responsabilità. Jekk konsumaturi ma jistgħux jagħmlu dan minħabba li m'għandhomx l-informazzjoni meħtieġa disponibbli jew hemm nuqqas ta' trasparenza jew hemm problemi oħrajn illi jistgħu jizvantaġġaw l-konsumaturi f'dan iċ-ċirkostanzi aħna lessi inħarsu ħalli naraw kien nistgħu inħarsu il-konsumaturi. Jekk hawn xi punti fir-rapport li waslumna l riżultat partikolari fejn inkonna kategorija speċjali ta' konsumaturi, li jkollhom ħarsin speċjali li jmur lil-lin ħarsin eh, normali, jekk dan huwa l-każ aħna lesti nistaqsu għal iktar azzjoni minn ħadd il-Kummissjoni biex nimxaw iktar il qoddim Definazzjoni klassika ta' konsumatur vulnerabli qed nitkellmu dwar età, maturità, tinħaġa li sortu tkun importanti. Forsi qed nitkelmu għaw fuq eh, ħarsa limitata, forsi ninkludu l-etajiet kollha. kol, irridu naraw għan bżonn ħarsin speċjali għal dil kategorija partikolari. Aħna lesti nitlu f'diskussjonijiet kostruttivi fil-ġejjini, għan provdu l-opinjoni tagħna meta jkun meħtieġ darbohra ħajkun il-kollega Giovan fuq il-kalendarju aħna naqblu sinjur Irigoyen Perez ma dak li proponejt u aħna nistennew kooperazzjoni b'saħħit ħafna fuq dar rapport. Grazzi Sor Ġvab nadwissa għas-Sinjura Parvanova. Grazzi se nippreżenta l-pożizzjoni ta' Sur Schmidt, ix rapporter tagħna. L-ewwel nett nirringrazzja l-rapporter fismu. Issa ser naqra L-opinjoni tiegħu l konċet ta' konsumatori vulnerabbli tider ħafna fil-politika tagħna l-konsumatur naqblu li hemm kategoriji ta' konsumaturi li jistgħu jeħtieġu attenzjoni speċjali. Kwistjoni importanti i min inkludu fih dan il-kategorija. Rridu noqogħdu attenti li niddefinixxu vulnerabilità fost il-konsumaturi bi kriterji ċari u b'saħħithom vulnerabilità fil-kontest ta' konsumaturi hija marbuta ma' żewġ aspetti eh, disabilità l-aċċess u aċċess għal eh, drittijiet tal konsumaturi wkoll jkun hemm deċiżjonijiet informati bbażati fuq din informazzjoni. Billi din informazzjoni ħafna drabi tiġi bil-miktub, persuni bċertu disabilitajiet jew persuni litterati se jkunhom diffikultajiet għall-aċċess l-informazzjoni. Nafu illi tfal mhumiex pożizzjoni illi ko, illi aċċess għat-tieni kategorija. Dawk li għandhom bżonn appoġġ partikolari f'ħajjithom bħala konsumaturi għandhom jiksbu dan l-appoġġ imma m'għandniex inħallu definizzjoni ta' vulnerabilità ta' konsumaturi eh, li titwarrab u issir wiesa żejjed u mhux effettiva. Jiena xtaqt ngħid illi l-użu tal-kelma vulnerabli tista' toħloq diffikultajiet f'ċertu lingwi għaliex għandha konnotazzjoni differenti fil-lingwi differenti. Meta titkellem dwar tfal ukoll irridu nżammu f'moħħna illi prinċipalment tfal huma vulnerabli quddiem manipulazzjoni u eh, dieta li ma timiex tajm il passaħħa bħal ħelu żejjed u ikel ieħor grazzi. Um, grazzi. Fil-qosor bħala shadow jina qed nistenna kooperazzjoni sieħa ma' Sinjura Irigoyen Perez fuq dan il-punt. Rapporter kell raġun meta qalet illi x'aktarx aħna kollha ħansiru konsumaturi vulnerabbli f'xi stadju ieħor f'ħajjitna għaxi ħaġa inevitabbli jekk tħallejn eh, dimensjoni ta' popolazzjoni dejjem qiegħda tixxieħ u kwistjonijiet marbuta ma' dal-punt wieħed irid iżomm f'moħħu li hemm konsumaturi mezzi ċirkostanzi u livelli differenti ta' ċess u anka livelli differenti ta' partiċipazzjoni fis-soċjetà, mobilità, eċetera, eċetera. Din hija kwistjoni aktar wiesa li bżonn indirizzaw. Rok ħaġa nixtieq ngħid u li aħna ġanafu nafu kif qalet is-Sinjura Irigoyen Perez illi hemm ħafna ah, Kopertura fi xogħol għal konsumatur li għamilna f'dan il-Kumitat, par pereżempju fil-qasam ta' telecoms, l-aħħar reviżjoni li għamilna fuq telecoms ifokajna ħafna fuq faċilitajiet għall utenti b'disabilità, speċjalment fuq it-tisħiħ ta' xem fil-kontratti, provajna neskludu kontratti li huma twal wis u jorbtu n-nies għal żmien twil u anka fit trasport rridu nagħmlu li konna l-istess tip ta' approċċ. L-aspett importanti f'dan kollu u li niżguraw li nkopru l-aspetti kollha u dak kollu qed naħdmu fuqu. Però hemm punti speċifiċi ħafna, speċifiċi ħafna nieħdu timeshare pereżempju, għandna persuni li eh, qed iżuru pajjiż ieħor huma iktar rilassati, il-bot minn darhom, u għal daqstant huma f'kategorija vulnerabbli għaliex eh, jiġu imħajra b'affarijiet li huma attraenti u dawn jinqabdu fuq seq waħda. Għal daqstant vulnerabilità tieħu forom differenti u dini ħaġa li hemm bżonn nindirizzaw f'sens iktar wiesa rridu niżguraw li dak kollu li nagħmlu jkollna kopertura adekwata. Ma minflok sibu tipret attività jina ċert li s-sinur Gwen Perez torġ bidija toħra f'dan il-qasam, forsi nistaw ukoll noħorġu b'xi bażi għal dak nixaqsam statistika naraw minn kien qed jikkontribwixxi għall scoreboard għat tisħiħ tal-konsumaturi. Għall-ewwel darba għandna xi statistika disponibbli li għandha tiġi inkluża fix-xogħol imwettaq mis-Sinjura Irigoyen Perez daqsek minna ħatija, jena s-sissa s-sorti sorċijan fil-iddis u għara suċess bil-rapporti għal-ġemma l-ohra forsi jista intervjeni u jussa. Fħaristo Malcolm, ke thelona fħaristiso din isi. Grazzi, Malcolm. Jena xtaq nirringrazzja l-rapporter tassew għalix jena naqbel ma l-maġoranza ta' dak li ntqal u jena nemmen li issa waqt ideali biex naqbel fuq dan il rapport Jena għajemt din il-kwistjoni tal-konsumaturi vulnerabli naqbel mal-pozizjoni tal rapporteur Jiġifieri m'għandniex niddefinixxu l konsumatur vulnerabli għaliex dan jiddependi fuq diversi fatturi. Kolunkwa wieħed u waħda minna nistgħu nkunu vulnerabbli. Imbagħad wara ċertu żmien ma nibqgħux hekk. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw illi klient vulnerabli huwa dak li m'għandux l-informazzjoni meħtieġa iżda dan mhux neċessarjament il-każ. Maħniġ qegħdin nitkellmu biss dwar l-informazzjoni għaliex dana ma jatax. Mhux dana biss li jatisseta l lill-klijent irdu nħarsu l-konsumaturi. Ir-rapporter għajmet dan il-punt kif għamilt jiena. Il-minorenni tfal huma wkoll vulnerabbli fejn jitlu prassi mhux ġusti u anki riklamar mhux ġusti u dawn ma tantx tista' tħarisom b'mod faċli. Iżda hemm persuni oħra li ma vulnerabbli għal dawn it-tipi ta' riklami. Il-krisi li l-kol kemm aħna dejjin minna ifisser ukoll illi l-klijenti issa huma aktar vulnerabbli minn qatt qabel u allura jeħtieġ illi insaħħu il welfare soċjali. Persuni li, li għandhom diżabilità, morta li ma jistawx jixtru l-medicina, persuni illi għandhom il-ġuħ, jina taw lajnuna. U għalek irti kun empini aktar ħorox għal dawk illi jihdu vantaġġ mill-konsumaturi vulnerabli, persuni li ma jifilħux, tfal, U Għalek jina niħu pjaċir naħdem fl-imkien reporter sabiex nizguraw illi nkunu nistaw nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kollha tant importanti permessa dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Signor Head. Thank you. Då så, jag tänker prata svenska, tack. Jag tycker också... Nisvedis, grazie hafna, president. Din id-direttiva fil-fema tiegħi qed tiġi indirizzata f'mument waqtu kena leġislazzjoni importanti f'dawn l-aħħar żminijiet u ħafna drabi tajna priorità l swieq f'dawn it-testi, servizzi l-sigurtà e, tal-ġugarelli u kwistjonijiet oħra importanti. Hemmhekk iva qegħdin indirizzaw il-klijenti vulnerabbli jridu nammettuh dan. li illi huwa tassew importanti li l-leġislazzjoni tkun applikabbli għal kulħadd iġifieri l-leġislazzjoni tagħna trid tindirizza il-konsumaturi vulnerabli. Jina ma nemminx il-konsumaturi kolla jistaw jerfaw responsabiltajt kolla taħħom, ġifiri għanna persuni li partikolarment huma vulnerabli, adolescenti, tfal, etc. Dawn il-persuni ma jistawx jerfaw responsabiltajiet taħħom, bissi u għallura aħna bħala leġislaturi rridu nindirizzaw dawn il-persuni. It-tfal, per eżempju, tkellimna dwar reklamar li jista' jkollu impatt fuq tfal il-Trattat tal-Lisbona, grazzi għal dan il-Trattat il-Parlament issa għandu aktar responsabilta dan il-qasam huwa x-xogħol tagħna issa li nappoġġjaw id-drittijiet tat-tfal. Jiena ngħid hawnhekk li t-tfal huma fost l-aktar konsumaturi vulnerabbli. Huma vulnerabbli il-ħin kollu għaliex il-ħin kollu huma esposti. Il-rapporter għalet li importanti li naħmu flimkien ma' negozji, niżguraw li il-negozji jamlu kontribuzzjoni eh, f'dan l-eżerċizzju u jeħtieġ ukoll li jkollna l-appoġġ tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi li jirrappreżentaw tfal ukoll. Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom dawk li għandhom l-arfin u jafu tajjeb ħafna min hu vulnerabbli u kif nistgħu naġevolaw il-ħajja tagħhom u situazzjoni sitwazzjoni tagħhom. U għalhekk jiena tassew grata li nara li qegħdin diskutu dan il-punt qegħdin naħdmu dwaru nittama illi nkomplu naħsbu dwar il-konsumaturi kollha il-ħin kollu fil-ġejjieni naf illi għandna l-problema tad-definizzjoni problematika din l definizzjoni definizjoni adattata iżda l-leġislaturi irridu jibdu responsabilta għal konsumaturi kolla, specialment dawk l-aktar vulnerabli. Grazzi ħafna. Aktar membri li jishti u jgħatu kontribuzzjoni tagħkom. Signora Thornbrum, forsi inti xtaqt tagħti l-perspettivi ta'kom dwar dan il-punt. Grazzi. Thank you, Chair. Grazzi, President Jena nieħu pjaċir nagħt il-femit tiegħi iżda minn is-sendu minnaħa tal-Kummissjoni aħna wkoll għaw tassew din l-inizjattiva. Aħna jidrinna illi dan issa wasal fument waqtu se jkun possibbli għar-rapport sabiex jgħin ukoll ix-xogħol tagħna fit-tħejjija tal-istrateġija li jmiss eh, tal-konsumaturi. u hawnhekk nixtieq ngħid ukoll illi il-prezentazzjoni ta' Sinjura Irogoyen Perez, l-analizi tagħha jorbot tajjeb ħafna mal-fema interna tagħna. Iva, hija biċċa xogħol ibsa din li wieħed jitratta l-kwistjoni ta' konsumaturi vulnerabbli. Meta inti għandek sitwazzjoni fejn għandek il jumfant biex ngħidu hekk u trid tiklu, trid taqtaw f'biċċi żgħar. U Allura, li kollok approċ għal kull biċċa leġislazzjoni, allura huwa għal aqwa mezz kif aħna nimxu għaliex is-sitwazzjonijiet indirizzati mill-leġislazzjoni u koll iridu jitqisu meta naraw eh, minu ma dawn il-persuni vulnerabli u li ma gruppi aħna ta' se nindirizzaw permezz ta' leġislazzjoni. Allura ma importanti Illi inqisu l-evoluzzjoni li jmiss tal-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropea. Sissa konna qed nifokaw fuq is-sejba ta' livell fejn nistgħu niftehmu fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi u nqisu dak li jeżisti diġà fl-istati membri differenti issa iżda qegħdin nittrattaw suġġett tant diffiċli fuq livell Ewropew. Huwa importanti li nagħmlu hekk għaliex sissa fil-liġi kontratwali ġenerali u l-liġi li għandhom xaqsmu mar-reklamar, il-marketing, dawn il-konċetti kienu hemm u kien hemm protezzjoni, livell ta' protezzjoni fuq livell nazzjonali dak li huwa ġust u mhux eh, ġust fis-sitwazzjonijiet ta' kuntratti. Iżda kif aħna eh, trattajna eh, situazzjoni u sibna soluzzjonijiet għal prassi mhux ġusti fuq livell Ewropew, xorta waħda rridu nqisu l-liġi kontrattwali u l-leġislazzjoni kollha differenti. U għaliex? Dan għaliex fil-ġejjeni dak li nistaw insolvu f'sitwazzjoni fejn persuni jiltaqgħu ma' xulxin jekk aħna rridu sew tkabbira l-Ewropa, kif ukoll imbijaw eh, mill-bot, distance selling, kif ukoll il-kummerċ elettroniku bħala soluzzjonijiet għad kabbira, allura jeħtieġ il insibu soluzzjonijiet u jkollna fema komuni tal-fatt illi il-vulnerabilità teżisti u allura importanti illi nindirizzaw dan il-konċett u nittrattaw dan il-konċett eh, fil-strategija tal-politika tal-konsumatur u allura eh, dimensjoni transkonfinali ta' eh, sew importanti li nitrattaw dan il-punt. Grazzi. Good. Well, thank you very much. Tajjeb, ħafna grazzi tassew. Grazzi tal-li konfermajt u kol l-impenn tijak biex taħdem mana u anki l-importanza li din natu l-konsumaturi. Pala punt ta' interess għal-kollegi, tajab nsemmu li rridu niddeċidu dwar mal koordinaturi dwar dan, iżda Signora Thornburn hija involuta ma' proposta biex ikonna smieħ komun konġunt eh, għal dak li nxaqsam l-agenda tal-konsumaturi. Eh, jista' jkun li dan jseħħ fid-disa ta' frar, ovvjament irridu nerġgħu naraw naqra din id-data, iżda din hija l-proposta u s-Sinjura Irigoyen Perez u oħrajn ovvjament se jkunu involuti u jsiġu mistidna wkoll biex jipparteċipaw f'dan l-avveniment. Signora Ergo Perez issa, eh, xit punti oħra li inti xtaqt eh, t-rifletti dwarhom qabel ma tibda tabbozza rapportija kik jorbuk? Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Grazie, President. Grazie li Shadows kollha għal kontribuzzjonijiet kollha tagħhom. Forsi tippermettu li nindirizza punti ieħor il-kunċett ta' persuni vulnerabbli. Dan mhuwiex kunċett statiku iżda dinamiku għaliex aħna ma nistgħux imbassru sitwazzjonijiet oħra se jiġri fil-ġejjini fejn tidħol jidħol dan il-kunċett ta' vulnerabilità. U allura jiena naqbel ma' dak li intqal sissa mix shadows jiena ma nixtieqx nindirizza il-persuni vulnerabli iżda konsumaturi f'sitwazzjoni vulnerabli. Għaliex din hija sitwazzjoni li mhijiex statika. Naqbel magħhom illi jeħtieġ illi ntejbu l-informazzjoni u anki l-organizzazzjonijiet tal konsumaturi jridu kollhom aktar sem fl-informazzjoni. A unos determinados areas de, de konsum. Biex huma ikunu jistgħu jitlu f'ċerti oqsma ta' konsum fejn huma forsi mhux tant ikunu jafu s-sitwazzjoni kif inhi. U allura aħna se nkomplu nitkellmu u jina ċerta illi se naslu għal rapport illi kun tassew tajjeb. Grazzi ħafna, bekk aħna nitu ħafna pjaċir u naraw l-ewwel Eh, l-abbozz takom u jkollna diskussjoni dwar dan wara l-miliet. Tajjeb, mela inkomplu tini opinjoni għal eh, Komitat tat Trasport għanna r-rapporter, Signora Parnavova, l-applikazzjoni u funzjonament ta' dritti stabiliti ta' persuni l vjaġġaw b'lajru li huwa kwistjoni importanti ħafna konsumaturi Jina tniħu pjaċir li għanna opportunità li nikontribuxu għal din id-diskussjoni. Bek ta' jina niħu pjaċir nadilek il-kelma għalissa għamma eh, tanċ għanna prezenza ta' shadows fosna iżda forsi xorta għadna kun istaw nibdew nitkelmu u għalek bi pjaċir nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Id-filuppi reċenti f'dan is-suq, specialment eh, il-low cost carriers kif ukoll introduzzjoni ta' konċetti ġodda ta' business jfissru illi għandna opportunitajiet oħra għall-passiġġiera u bekk għandna rivoluzzjoni fil-mezz kif dawn jorganizzaw il-vjaġġi tagħhom. U dan ifisser illi vjaġġi bl-ajru issa aktar u aktar qed jagħti indirizza lil konsumaturi u allura qed ikollna ħarsien eh, kif suppost ta' drittijiet tal-konsumaturi. Għanna il-regoli komuni għall-assistenza passiġġiera kif ukoll ir-regolament 1107 tal-2004 ta' persuni disabilità u dawk li għandhom ehm, mobilità ridotta ifisser li għanna u kol titjib f'dan il-qasam. Iżda minkejja dan, leġislazzjoni attwali ma tkoprix id-diffikultajiet kollha il-passiġġieri jfaċċaw meta jvjaġġaw bl-ajru. Allura, jeħtieġ illi nitlu għal riforma leġislattiva għal 261-2004 u 1107 tal-2006 biex nindirizzaw dawn il-problemi hemm nuqqas ta' leġislazzjoni, għafas leġislazzjoni komprensiva illi tindirizza il-ċertezza ġuridika ta' passiġġieri fejn jitlu drittijiet tagħhom u l-noqqasijiet fi stati membri fl-applikazzjoni ta' dan kif ukoll infurzar ta' regolamenti u mostaklu ieħor biex aħna ikonna ta' sew ħarsin kif suppost tal-konsumaturi. prost Xi dispożizzjonijiet waslu għal interpretazzjonijiet differenti kif ukoll applikazzjoni differenti biex bekk il-passiġġieri jaraw li huwa diffiċli biex jifmu id-drittijiet tagħhom. Għandna bżonn aktar ċertezza ġuridika fejn jitlu ċirkostanzi straordinarji u nirkorporaw ukoll eh, deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fejn jitlu ehm, deċiżjonijiet favur konsumaturi mingħajr preġudizzju għal ħelsin tal-kumpanija tal-ajru illi jiffissaw prezzijiet tagħhom il- xi prassi eh, mhux eh, tant legali bħal pereżempju miżati żejda eh, għandhom ukoll jistgħu joħolqu ostakli għal passiġġieri fejn jitlu il-fema tagħhom tal-prezzijiet li se jsalħalsu. U allura jrid ikun hemm trasparenza fil-prezzijiet għal servizzi tal-passiġġieri skont il-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi irrit ikun hemm ukoll bilanċ ta' ħarsien għal dawk li jivvjaġġaw fuq il-package travel u anki situazzjonijiet oħra fejn ikun hemm pereżempju insolvenza tal-kumpaniji u dan jfisser illi imma jrid ikun hemm diskriminazzjoni għal passiġġieri abbażi tal-mod kif huma jażlu li jixtru l-biljett tagħhom kif ukoll kompetizzjoni inġusta fost dawk li jipprovdu s-servizzi. Taħt il-leġislazzjoni attwali hemm nuqqas ta' proċeduri konformi u mezzi ta' rikors. U allura l-Kummissjoni trid taħdem ma' stati membri biex tidentifika u teleb dan in-nuqqas kif ukoll niżguraw illi konna koordinazzjoni kif supposta leġiżlazzjoni ta' dritti tal-passiġġieri biex ikun hemm miżuri tal-Ewropej għal dak li għandu xaqsa mekkaniżmu ta' eh, riżoluzzjoni għal problemi. Irridu wkoll eh, nikkonsidraw li konna linju gwida dwar interpretazzjoni ta' ċertu dispożizzjoni ta' 11.07.2006 mod partikolari sigurta u persuni vjaġġaw weħedhom biex bekk passiġġuri li għandhom mobilità e, ridotta fejn dawn ikollhom pereżempju jivvjaġġaw ma' assistent jew ma jitħallew xitilaw fuq il-ajruplan. Ma kienx possibbli li ninkludu ħafna kwistjoni oħra importanti illi wkoll diġu indirizzati fil ġejjeni reviżjoni ta' e, eh, 261 u 1107 u dan ifisser illi jkollna miżuri adattati u proliferazzjoni ta' termini ta' kontratti mhux leali nuqqas ta' eh, kontroll ta' sigurtà fejn jitlu passiġġiera mobilità redotta kif ukoll il-mod kif huma eh, jivvjaġġaw bil-tamir tagħhom. U fl-aħħar net jiena nixtieq infakkarkom illi l-iskadenza l-emendi hija fis-7 ta' Ġembru f'nofsinhar il-votazzjoni fl-imko issir fid disa ta' Jannar is-sena d-dieħla. Grazzi. Good, well, thank you very much indeed. Um, as you point out, obviously... Iva, jina nixtieq ninnota illi il-rapporter um, Ovvjament, ma jkollix daqshekk żmien fix-xogħol tiegħu jew saħħa ħazara, shadows ovvjament jistgħu mbagħad iżidu aktar valur li xogħol ukoll. Sur Salvini jagħtaw Sinjura Tun, pero eh, però nisimgħu il-Sinjura Tun qabel xejn. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Iva, suġġett jaħraq dan, speċjalment f'ċertu żmien tas-sena meta jkollna ħafna nies li vjaġġaw. Il-problema ewlenija naħseb għal passiġġieri, passiġġieri fil-fatt li huma m'għandhomx biżejjed informazzjoni għanna din id-direttiva, aħna gburin ħafna bija din id-direttiva u għadin niftakar suċċess kien dan meta direttiva aħna eh, votajna dwara. Iżda fna drabi nifhem illi dana mhux qed jitwettaq, mhux qed jiġi implementat u ħafna nies ma jafux li dana kollu jeżisti u allura għandna punt importanti fid-direttiva li kullim kien irid ikun hemm l-informazzjoni fuq drittijiet tal-passiġġieri. Xi kultant tarom dawn il-punti f'xi ajruporti iżda Eh, ħadd ma jkun jaf minn fejn se jġib din l-informazzjoni u mhux dejjem meta titlob għal din l-informazzjoni inti tikseb l-informazzjoni li trid u allura forsi jrid ikun hemm possibilità li nitolbu l-Kummissjoni illi titorganizza konsultazzjoni ġifiri il-ċittadini kif se jbenefikaw mid-direttiva. Iġifiri drittijiet tal-passiġġieri tassew imbidlu minn mindu din id-direttiva daħlet fis seħħ u allura jridu aktar informazzjoni u nisħa fuq dan il-punt u nisħa li dan il-punt fil-fat jider fl-opinjoni. Punt ieħor li minni qed nara fl-ajruporti tagħna. M'għandniex definizzjoni ċara ta' xi jfisser għal persuni disabilità, daw li vjaġġaw persuni oħra, persuni lanqas li għandhom disabilità, persuni forsi li għandhom xifti tal-pis. Dawn huma ħafna punti li għadhom mhux ċari ħafna. Allora, m'għandniex definizzjoni ċara tal-kunċett ta' assistenza. Ġifieri hemm persuni li faċilment ikollhom assistenza fl-ajruporti, għal oħrajn iżda s-sitwazzjoni aktar komplessa. Semmu ħafna problemi li jina se, se nispiega għalek, għawnek ma nishtiqx nħu wisħin, iżdem ħafna aspetti li jizviluppaw fl-aeroporti li ma jizistux fil-direttiva, per eżempju. L-aeroporti għedin eh, jinbidlu dejjem u siru aktar jisom shopping malls fejn il-persuni jmorru jixtru u m'hemmx definizzjoni ta' kemm wieħed jista' fil-fatt jixtri mill-aeroport, veri inti mbagħad effettivament kemm se tella fuq l-aeroplan. Ħafna drabi e, ikollok persuni li għamlu e, e, għamlu xi xirja hemmhekk u mbagħad ma jħallu għam xi tella u dawn l-affarijiet fuq l-aeroplan. Problema oħra meta wieħed imur jixtri fl-aeroporti illi forsi ma jkunx hemm bżejt informazzjoni anki dawk li bijaw. Flima aeroporti il-flixken tiegħek se jittieħdu. Jiġifieri inti tixtri flixkun, flixkun jiġi siġillat, tmur f'ajruport ieħor u dawn e, sempliċement jieħdulek l-alkohol. M'hemmx informazzjoni dwar dana kollu u dana jfisser illi wieħed joqgħod jixtri regali fl-ajruport pereżempju mbagħad jitlifhom. Dawn il-postijiet allura eh, m'għandhomx dit-tip ta' dan it-tip ta' situazzjoni ta' informazzjoni. U lanqas eh, eh, tal-ħwienet mhumiex qegħdin jafżaw l-xerreja dwar dawn is-sitwazzjonijiet. U allura naħseb eh, illi ikonna l-ADR, iġifiri il-situazzjoni fej ikonna soluzzjoni għal għal dawn is-sitwazzjonijiet u forsi hawnhekk nistgħu nindirizzah dan il-punt anke fil-kumitat tagħna għaliex forsi mhux dejjem se jkun jista' jgħinna biex insolvu l-problemi kollha li l-klijenti u l-passiġġieri jiltaqgħu magħhom fl-ajruporti jew mal-kumpaniji tal-ajru. Dana sempliċement punti biex nibdew bihom, grazzi ħafna. Grazzi tal-li inti eh, prezentajt din id-dimensjoni l-ġdida ġvili wieħed jixtri, jixtri, jixtri sakemm eh, ma jkunx jista' jixtri iktar xob till drop bl-Ingliż. Ġvili iva, kemm se nixtru? Hemm ħafna ċertezzi dwar dan il-punt, ċertament fih dan il-ħarsin tal-konsumaturi. Issa, il-Sinjura Parvanova kienet qed tisma' b'interess, issa Sinjura Irogajen Perez se titkellem dwar fisem l-SND u Sinjura Ruler ukoll.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 veloċità kbira. Per eżempju, isħaba tal-irmiet tal-vulkan tal-Iżlanda u għalhekk irridu nirranġaw il-liġijiet tagħna skont ir realtà ġodda ma nistawx inħallu l-ftuħ tas-suq ta' trasport blajru inaqqas il-kwalità u inaqqas id-drittijiet irridu ċertezza legali. Erba punti. L-ewwel nett punt illi semmejt inti u jina naqbel miegħu irridu nagħtu attenzjoni speċifika lil konsumaturi illi siburuhom f'qagħda vulnerabbli, b'mod partikolari il-persuni b'diżabilità illi għandhom limitazzjonijiet fiżiċi. It-tieni nett, kull riforma tar-regolament attwali trid iżżid id-drittijiet tal-passiġġieri u mhux tnaqqashom. Tielet nett irridu nwettqu il-liġijiet attwali, mod partikolari il dawmin il-titjeriet li jiġu kanċellati u inneħu kol il-klawżoli abużivi li ktar għal linji tal-ajru low cost. Irdu kol inkomplu naħdmu biex intejbu il tarif il-li natu l-konsumaturi biex ikunu jafu mod partikolari xtib ta' rimedju rridu jihdu. Nixtieq nirringrazzjak ingrazzja ħanħu seb mod attiv fit-tfassil ta' rapport. Grazzi. Min jixtieq jitkellem iktar is-Sur Dion, l-Onorevoli Salvini, l-Onorevoli Dion għal daqstant. Grazzi, President. għatmannix il-kontribut tagħna għadna ma tajni għaxi ma dal-waqt ser tuħ. Aħna lesti ninsabu ħerqana li nagħtu l-kontribut tagħna f'dan is-suġġett. Ġraw ħafna affarijiet f'dan l-aħħar f'dan l-aħħar snin f'dan is-settur u hemm affarijiet li għadhom mhux ċari f'dak li għandu xaqsam il-passiġġiera jekk ikun hemm xi dewmien fit-titjiriet, it-titjira tiġi kanċellata. Għalhekk il-linji tal-ajru ma jaqblux mal-proċeduri ta' rikors fi grupp, collective redress, u għalhekk il-Komissjoni intervjeniet imma s-sitwazzjoni mhux daqshekk ċara dwar id-dritt għal kumpens dwar ir-remedju jekk wieħed jistax dur lejn orti, per eżempju, pratikament qatt ma jkun hemm dawn ir-rekorsi l-orti. Jina tkellimt ma' esperti f'dan is-suġġett u illi il-regolament attuali dwar ir-rimedju mhuwiex eh, daqshekk ċara li drittijiet jinsabu hemmhekk u jekk il-passiġġieri jħossu li drittijiet tagħhom se jiġu applikati irdu jħallsu l-kumpaniji. U għalhekk hawnhekk irdu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa. Hemm punt ieħor għal xi kumpaniji per eżempju persuna li għandha pis żejjed hija obbligata għal xi linji tal-ajru ma xi linji tal-ajru illi tibbukja żewġ postijiet fuq l-ajruplan u mhux wieħed. U din il-ħaġa għajmet ħafna qa. Per eżempju, kien hemm każ ta' persuna b'diżabilità u l-piż żejjed jaqa' taħt din il-kategorija, irridu namlu xi ħaġa. Persuna illi hija quta minn li għandha piżejjed m'għandhiex għalfejn tħallas darbtejn dan mhuwiex ġust ovvjament. Imbagħad ir-rapporter Il-rapporter tista isserraħ moħħa fuq il-kollaborazzjoni tiegħi meta tfassal ir-rapport jiena ser ngħid x'inhuma l-punti illi skontna mhumiex daqshekk ċari biex nippruvaw niksbu l-aħjar kundizzjonijiet, kundizzjonijiet ugwali kull imkien fl-Ewropa. E kif dan l-istrument mbagħad jiġi applikat. Grazzi, fatlina ħafna x'naqtfu. Tajja pwis. Fisem il-grupp tiegħi Ser nitkellem Fisem il-grupp tiegħi u xi perspettivi ġenerali wkoll irdu nenfasizzaw dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda fir rigward ta' drittijiet tal-konsumaturi kif qalet is-Sinjora Parvanova dawn nistgħu nsaħħuhom u dinja xi ħaġa illi rridu niżgurawha fl-aħħar rapport għaliex din ġibdet ħafna attenzjoni u hija immirata għal din il-kwistjoni kollha dwar id-drittijiet tal-passiġġieri meta jkunu qegħdin jibbukjaw il-flajs tagħhom. irridu nipromovu, irridu reklamaw dan, u dan għandu jiġi reklamat liktar fl-aeroporti, per eżempju permezz ta' fuljetti minnaħa tal-linji tal-ajru. Hemm nuqqas ta' konsistenza u nuqqas ta' ftehim dwar id-drittijiet veru propja tal-passiġġiera. U nixtieq nitlob il-kollegi biex jitrattaw dan il-punt. Hemm żewġ eh, persuna għand il-Kummissjoni, Sur Dias Palido, is-Sinjura Dias Palido, jgħid il-President, Tixtieq tikkumenta xi ħaġa? Tixtieq twieġeb għal xi punti jew tgħid xi ħaġa lis-Sinra Parvanova? Good morning. Lodwa tajba. L-ewwel net jiena xtaqt nirringrazzjakom bħala kumitat tal-ħin il intom iddedikajtu biex tirriflettu dwar komunikazzjoni tagħna fir rigward tal-drittijiet tal-passiġġiera. Jiena nixtieq nitkellem dwar it-tarif li huwa wieħed mill-punti dajfa li ġew misħuqa. Kommissjoni dwar l-informazzjoni hija magħrufa fl-2009 aħna neddejna l-Eurobarometru u waħda mill-konklużjoni tal-Eurobarometru kienet illi m'għandniex m'hemmx biżejjed trawim ta' kuxjenza dwar id-drittijiet tal-passiġġiera. Komissjoni ħadmet dwar dan, nedejna kampanja ta' informazzjoni hija dik li intom semmejtu rajtuha fl-ajruporti qegħdin naħdmu flimkien is-servizzi kollha kemm huma tal-Kummissjoni biex nippruvaw inxerdu informazzjoni, nagħtu informazzjoni dwar drittijiet tal-passiġġiera u nqajmu kuxjenza sena l-oħra flimkien man-netwerk ta' ċentri tal-Konsumaturi Ewropej eh, nedejna informazzjoni dwar drittijiet tal-passiġġieri fl-ajruporti u qegħdin naħsbu dwar eh, dawn l-inizjattivi narrepetuhom nirrepetuhom fl-2012. Iva għandek raġun, il-Kummissjoni taf illi jem hemm dan il-punt pendenti dwar l-informazzjoni u qegħdin naħdmu dwaru. Nixtieq ngħid li aħna ħadna nota tal-punti kollha illi semmew u aħna għanna l-opinjoni ta' rapporter, għanna l-istess opinjoni ta' rapporter naqblu maħħa fil-maġġoranza tal-opinjoni tagħha. U ser nistennew sakemm tiġi fasla l-aħħar opinjoni biex natu l-aħħar kummenti tagħna. Jiena nixtieq ngħid illi l-Komissjoni taf dwar dawn l-affarijiet u taqbel ma' ħafna mill-opinjonijiet ta' dan il-Kumitat. Grazzi. Grazzi. Skużawni, insejt. Naddi il-kelma l-Sur Kreuzman, ek joġbu. Fil-qosor, il-biraħ, il-Sur Meyer, għal, għalli s Tun, semmit il-fatt illi eh, l-ajruporti saru pal ħwienet kbar, shopping malls. Hemm kumpaniji tal-ajru eh, low cost illi jgħidu illi titħallas eh, għal bagalji tijak bej 20 sa 50 euro għal kull bagalja u għalek li l-konsumaturi irridu nejdulom kif dan kollu jiġi kalkulat u rapporter dan il-fat trid isu biex li frankar fuq duty free eh, ma jitħalsux l-linja tal-ajru fl-axħar tal-ġurnata. Il-konsumaturi għandhom bżonn ikunu jafuh dan il-punt. Grazie jgħid il-President, Sinra Parvanova tixtieq eh, tgħid l-aħħar opinjonijiet tiegħek dwar dan id-dibattitu interessanti u tgħidilna x'inhu l-kalendarju wkoll. Naħseb diġà semmejtu u ma tista' darġa' semmi għax kulħadd jinsab preżenti hawnhekk. Grazzi President. Nirringrazzja lix shadows kollha kemm huma jiena naħseb illi aħna l koll eh, ħerqana illi nagħtu l-kontribut tagħna għaliex ħafna minna kienu vittmi diġà kemm il-darba għaliex aħna nivvjaġġaw ħafna Meta bdejna nħejju dan ir-rapport f'uffiċċju tiegħi, aħna kenna ħafna dokumenti, ħafna problemi, ħafna informazzjoni li għaddewilna l-laqdiet tal-konsumaturi u koll linji tal-ajru differenti. Kienet ċaħġa ta' bilħaq diffiċli illi nqassru kollox u ndaħluh din informazzjoni kollha ndaħluha f'opinjoni żgħira illi rdu nippreżentaw fisem il-kumitat tagħna. U għalhekk għalġejjieni naħseb illi dan il-qasam f'dan il-qasam hemm marġni għal rapport sħiħ fejn imko jista' jaħdem eh, dwar regola 51 flimkien ma jitre dwar kwistjoni ta' drittijiet tal-passiġġieri. Minħabba dawn il-limiti u s-sitwazzjoni attwali, nixtieq niproponi lil kollegi tiegħi nistgħu infasslu xi emendi u eh, namlu firma ta' dawn l-emendi għaliex ser ikun diffiċli illi nużaw din l-opinjoni. U għalhekk nistgħu nagħmlu kowsajn tal-emendi kollha u nfassluha direttament lil kumitat ITRE. Naħseb rittejt il-Kumitat ta' Trasport mhux ITRE jgħid il-President fimnik. Għanna rabtiet tajbin, relazzjonijiet tajbin mal-Kumitat ta' Trasport u huma dejjem lesti li jirċievu emendi minn għand kumitati oħra. Nista' nitkellem għall president abbażi ta' dak li qed inti nilqa' rakkomandazzjoni tiegħek dwar il-ħin ta' żewġ rapporti flimkien. Meta ser jivvutaw fih il-Kumitat ta' Trasport għandek idea? Meta ser jivvutaw fih dan il-Kumitat ta' Trasport dwar l-aħħar rapport? fid disa ta' jannar. fl-istess jum meta ser nivutaw fimko. Kull membru tal-Kumitat ta' Trasport aħna nistgħu nfasslu xi emendi l-Kumitat ta' Trasport u jekk inti trid tħeġġeġ dan il-punt naħseb hija idea tajba. Grazzi tassew, grazzi lill-Kummissjoni wkoll tal-intervent tagħha. Bizna l-10 u issa ser nibdew ninġabru għal-vot ma għal kulħadd preżenti Imma dan huwa l-ħin illi waqafna. Għalhekk irdu ngħaddu mal-ewwel għal vot għandna bosta voti dal-għodu għanna l-vot dwar il-rapport ta' Sur Salvini dwar li modernizzar ta' dwana, rapport fuq inizjattiva propja, kena 110 emendi, ma kenniex diskussjoni kbira dwar l-emendi u għalhekk forsi nistgħu nippermettu li jkollna aktar ħin biex niddiskutu dan il-punt. Naddi il-kelma lir rapporter is-Sur Salvini. Ek joġobkom ftit taskiet minn il-membri l-oħra għaliex irridu niddiskutu eh, dan il-punt. Onorevoli Salvini, tista' tintroduċinna l-punt, mbagħad forsi x-shadows irridu jikkummentaw. Naddi il-kelma l rapporter tagħna. Grazie Presidente. Grazie President. Nishti nirringrazzja l-staff tiegħi u l-shadow rapporters kollha l-kontribut tagħhom. Għanna 11 il-kompromess juri li kena xogħol bir-reqqa hemm ukoll indikazzjoni ta' data ġurnata illi issa qegħdin naraw illi għandna riflessjoni tal-Kummissjoni wkoll meta naraw idħul fis-seħħ tal-kodiċi ta' dwana ġurnat. Tkellimna mal-gruppi kollha, musser ikollna problemi, hemm xi differenzi ovvjament ta' opinjonijiet differenti dwar xi affarijiet żgħar, kontrolli rrid nagħmlu b'aktar dixxilpina fir rigward ta' prodotti, merkanzija li ġejjin minn xi pajjiżi partikolari ukoll l-indikazzjonijiet illi rridu nagħtu lill-kumitati l-oħra, aħna naħsbu illi t il test fih punti interessanti għal proposta leġislattiva tal-Kummissjoni u jiena naħseb illi nistgħu nivvutaw. Għaliex fil-laqat tal-ġimgħati li għaddew aħna indirizzajna il-punti ewlenin kollha ta' diskussjoni u solvejnijom permess taħdax il-kompromess Tnejn minnhom hemm votazzjonijiet separati eh, fuq talba ta' xi gruppi imma jiena naħseb illi l-biċċa kbira tax-xogħol diġà għamilni. Grazzi għall impenta ta' kulħadd. Thank you very much for, uh, for leading the process. Grazzi ta' sew tal-li mexxejt il-proċess. Għanna rapport importanti hawnhekk rapport fuqtu għal darboħra. Is-Sinjura Rapti. Ija, il-Shadow Rapporter fisem l-SND. Grazie, President. Ser inżob fil-qosor l-ewwel net nixtieq nirringrazzja s-Sur Salvini għal ħidma tiegħu. Nixtieq nirringrazzja lis shadows għaliex aħna ħdimna tajjeb ħafna flimkien. Test eċezzjonali minn is-Sur Salvini jiena nħoss illi irrid nisħaq dwaru dan il-punt għaliex il-ħidma tal-Parlament Ewropew hija illi nippruvaw nilħqu l-aħjar kompromessi possibbli f'waqt tassew diffiċli għall-Ewropa biex ngħinu l ċittadini Ewropej. Għal darboħra nixtieq intenni illi din il-kooperazzjoni dan ir-rapport kienu eċċellenti, kienu esperjenza eċċellenti għalija. Grazzi, żgur Sur Salvini, serji li fretti dwar dan. Għaliex dan kien l-ewwel rapport tiegħu għal dan il-komitat. Ejjew ngħaddu għal-vot. Se nuża l-vot elettroniku fejn meħtieġ naħseb li għandkom il-kards. Mhux għalfejn għamlu verifika bħalissa. Issa se nibdew b'emenda 11. Minu favur. Minu kontra. Stenzjonijiet taddi. Emenda ta' kompromess wieħed favur. Xat kontra. Taddi biċċar. Emenda 15 sul-paksas in favur kontra taddi. Emenda ta' kompromess numru 2 favur kontra astensjonijiet taddi. Mela allura naddu għall-emenda 21 minn anti rapporter minnu favur kontra taddi. 22 minn anti rapporter favur kontra taddi. 23 taqa. Daqstant 24 minn favur kontra astensjonijiet taddi. 25 taqa. Naddu għal-emenda 26. minn favur. Kontra. Taddi. Issa, il-Komitat Inta, l-Kommerċ Internazjonali, l-wieħed u dawn huma partijiet korrispondenti u għalhekk mhux ħanoqgħod ngħidhom b'mod separat imma tarawhom fuq il-lista tal-vot u għalhekk inta wieħed minnu favur kontra taddi. Inta tlieta parti korrispondenti minnu favur kontra taddi. Emenda 27, Senjura Ruler. Minnu favur kontra ma taddix. 28. Onorevoli Korhola, favur, kontra, taddi. Emenda ta' kompromess numru 3 ta' favur, kontra, astensjoni, taddi. Emenda ta' kompromess numru 4 favur, kontra taddi. Naddu għall-emenda 36. L-onorevoli Rule, favur kontra astensjonijiet taddi. Inta ħamsa parti korrispondenti minnu favur kontra taddi. Emenda tletin. Sur Schmidt u l-oħrajn minnu favur. Għanna bżon ta' vot elettroniku għawnek. Votazzjoni miftuħa dwar il-35. Votazzjoni maluqa. 16 favur, 16 kontra, daqstant taqa. Menda 37, is-sur Dion, minu favur, kontra, ma taddix. 38, is-sur Dion, favur. Verifika elettronika dwar l-emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? ma taddix. 16 favur, 16 kontra. 39, l-onorevoli Korhola favur, kontra, taddi. 40, favur, kontra, taddi. 41, għalix l-40 għaddiet lista tal-vot tgħid illi hemm xi kliem addizzjonali rridu nżidu. 41 favur, kontra taddi. 42. Onorevoli De Jong, favur, kontra. Ma taddix. 43. Favur, kontra taddi. Emenda ta' kompromess numru 5, favur, kontra taddi. Inta sitta U xekajt il-President? Inta sitta parti korrespondenti minu favur kontra taddi. Emenda 52 il-Sinjura Rapti. Votazzjoni miftuħa. Dwar 52. Votazzjoni maluqa. Tadi 21 favur, 11 kontra. Emenda ta' kompromess numru 6 favur kontra taddi ngħaddu għal inta ħamsa il-parti korrispondenti minn favur kontra taddi. Emenda 57 favur kontra taddi 58 favur kontra taddi. Emenda ta' kompromess numru 7 vot maqsum mitlub minn żewġ gruppi politiċi. Ser nivvotaw dwar l-ewwel parti u t-tielet parti li tistgħu tarawhom fil-lista tal-votakom minu favur kontra taddi. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa dwar it-tieni parti. The vote's closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet bi 18 il-vot favur u 15 kontra. Nadu issa għal 64 u xek. 64 sur di għandaw favur. Kontra, għaddit. Komitat għal-Fritin Internazjonali, sabaħ favur kontra, għaddit. Intet minja dak favur. Kontra, stanzjoniet għaddit. Intet disa. Parti korrispondenti kontra għaddit u koll. Amanda Corolla 65 minn favur kontra għaddit ukoll. Naddu issa l-emenda 66 li ġiet ritirata 67 nisur ġbab dawk favur. Kontra għaddit 68 dawk favur kontra għaddit 69 favur kontra għaddit Emenda ta' kompromess minni favur kontra għaddit ukoll. Naddu issa l-emenda 73 73 mir-rapporter favur kontra għaddit emenda 74 votazzjoni miftuħa fuq l-74 Votazzjoni maluqa għaddit 20 favur, 13 kontra. Naddu s emenda 78, il-parti korrispondenti Missur Schmidt u oħrajn. Votazzjoni miftuħa fuq 78, paragrafu 16. Votazzjoni maluqa, għaddit 20 vot favur, 13 kontra. Intet 2 hija inkorporata, anzi taqa' u tajjeb. 75 ta' wkoll. Naddu issa t-tieni parti ta' emenda 75 mis-Sur Votazzjoni miftuħa. Fuq 75 parti korrespondenti numru 2 mis-Sur Vote. Votazzjoni maluqa għaddejt box il-vot favur u t-nax kontra. Naddu s-sal-78, tini parti, emenda l-paragrafu 16, dok favur. Vot elettroniku, nasib ktar li xek. Emenda 78, parti korrespondenti paragrafu 16, votazzjoni maluqa, għaddit 20 vot favur u t-nax kontra. Inta t-nej taqa, ah, jidirli. Tini parti ta' inta t-nejn. Mol parti korrispondenti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, boxin vot favur 13 kontra. Emenda 76, votazzjoni miftuħa. Votes closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 77. Votazzjoni miftuħa 77. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa għal emenda ta' kompromess disa, dawk favur, kontra, għaddit. Komitat kontrol tal-budget wieħed favur, kontra, għaddit. Emenda kompromessa kompromess 10 favur, kontra, għaddit. Naddu issa għal Komitat il kontrol tal-Budget numru 3 favur, kontra, għaddit. Numru 4 favur, kontra, għaddit. Inta erba parti korrispondenti favur, kontra, għaddit ħamsa favur kontra għaddit. Inta erba parti korrispondenti dawk favur kontra għaddit. Kontrol tal-budget sitta favur għaddit. Kont sminja favur kontra għaddit. Numru 10 favur u kol għaddit. Emenda 86 u s-sur ġvab favur għansini vot elettroniku. Emenda 86. Votazzjoni maluqa għaddejt 18 favur 12 kontra. Naddu għal paragrafu 22 emendi 788 u mal-istess favur kontra maddiċ. Emendi 89 favur kontra għaddejt moċċar Naddu issa l-emenda design dawk favur kontra għaddit. Paragrafu 23 emenda batu design Mr. Armstrong favur kontra maddit. Emenda 92 favur kontra għaddit. Emenda 93 favur kontra għaddit. Emenda 94 favur kontra għaddit emmen da 95. Votazzjoni miftuqa fuq 95. Votazzjoni magħluqa għaddit 21 favur 12 kontra. Emenda 96 dawk favur kontra għaddit 97 taqa' 98 mis-Sinjura Rabti favur kontra għaddit 99 taqa u emenda 100 kol taqa 101 favur kontra għaddit inta 6 dawk favur kontra għaddit emenda 102 favur kontra għaddit emenda ta' kompromess 11 favur kontra għaddit. Naddu issa għal emenda 109 favur kontra għaddit. Emenda 110 favur kontra għaddit. Inta dissa favur kontra għaddit. Inta 10 favur kontra għaddit. Inta 11 favur kontra kontra għaddit, inta 12 favur kontra għaddit. Premessi emenda erba. Favur kontra għaddit. Emenda tlieta taqa. Anzi, emenda tlieta u appunt addizzjonali dak favur kontra għaddit. Emenda ħamsa favur kontra għaddit emenda sitta favur għaddejt seba kontra għaddejt seba kontra għaddejt disa kontra għaddejt 10 favur kontra għaddit etna ġerwisq Emenda wieħed favur kontra għaddit. Emenda tnej kontra għaddit. Bekk restejna l-emendi kollha nieħdu l-aħħar vot, vot elettroniku fuq l-aħħar eh, rapport. is closed. Votazzjoni maluqa. għadda 33 favur ma' l-ebda vota kontra jew astenzjoniet. Grazie ħafna Sor Salvini. And um, I think um, I think it's noteworthy that we adopted a large number of amendments from both the għannes numru ta' emendi miż-żewġ kumitati konċernati ikun hemm dejjem dibattiti fuq eh, dibattiti ma' kumitati oħrajn naħseb tajjeb is-Sur Salvini li tibat ittra lill chairman ta' żewġ kumitati u tirringrazzjahom. Ħaġa mhux tas-soltu però naħseb illi tkun idea tajba u nfakkarhom il-żewġ kumitati li jagħtu ħin deċenti li rapporter sabiex jitkellmu għaliex minuta biex titkellem fuq dawn ir-rapport jekk importanti mhux biżejjed. U ma jirriflettix ix si billi jagħmlu dawn ir-rapporters. Jekk taqblu l-kumitat jaqbel nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Naddu issa għal rapport bilan għall-organizzazzjoni fissu intern u eh, revizjoni tal-kompetenzi nati kelma l surbinan sabiex jintroduċi il-vot. Grazie ħafna, Sur President. Lewanet, grazie li Shadow Reporters u dak daw kollha fis-segretarjat il-Sinjura Julia Farnajte fuq qoddim illi ħadmet bisħiħ għal-rapport u l-opinjoni sabiex kunu finalizzati matul il-presidenza pollakka. Għal-daqstant jina sodisfat illi grazzi għal-kollegi kollha mill gruppi politiċi differenti nexxinna għanna erba mendi ta' kompromess u anka qabel nibdew il-votazzjoni xtaqt ngħid li ressaqt emenda orali għal waħda mill-emendi tiegħi billi talbuni nagħmel dan ħafna shadow rapporters għandu xaqsa marziklu erba' minn da 10 zidna dan il-klim fil-waqt nirrispettaw konfidenzjalità eċetera. U nittamaw illi din l-emenda orali tiżgura aktar trasparenza. Grazzi l-kom il-kol, Well, thank you very much indeed. Grazzi ħafna. Naħseb li din hija opinjoni importanti u grazzi tal-ħat l-opportunità sabiex titrasmetti l-opinjoni tagħna fuq di proposta. Nibda l-votazzjoni minn dat li ta' rapporter dak favur kontra għaddit emenda 27 bastos favur kontra għaddit Naddu s-salemenda 28 fej għanna vot maqsum mitlub mill-PP. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-ewel parti. Temenda 28. Votazzjoni maluqa. Għaddit bi 18 favur 14 kontra. ma nasibx li għanna bżon verifika elettronika t-tini parti favur kontra maddiċ, moċċar. Emenda erba favur. Emenda erba votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Bitna 20 favur, 10 kontra. Billi għaddit din l-emenda għaddu għal 29 mis-Sinjura Vernio, punt għal favur kontra għaddit. Emenda 30 jekk ta' dotata teġi mfasta minġi pala premessa li favur. Kontra, għaddit. 30 favur. Kontra, għaddit. Emenda 5 favur. Kontra, għaddit, emenda sitta favur kontra għaddit, emenda seba favur kontra għaddit, emenda 32 favur kontra għaddit, emenda 8 favur għaddit, emenda 34 mis-sinjura Vernio, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ b'vot wieħed 16 favur 17 kontra. 35 mis-Sinjura Vernio dak favur kontra għaddiet emenda 36 dak favur kontra About 38 u 38 irtirati Emenda disa mir rapporter dak favur kontra addit. Emenda ta' kompromess wieħed. Vot maqsum hawnhekk mitlub mill-PPE fuq dal-kompromess. Nivvota fuq l-ewwel parti dak favur kontra għadda b'moċċar fuq tieni parti votazzjoni miftuħa fuq tieni parti. Votazzjoni magħluqa maddiċ 17 kontra 15 favur. Emenda 10. L-emenda orali tas surbilan illi tistaw taraw fil-lista ta' votazzjoni favur kontra għaddit naddu għal daqstan tal emenda 11 dal favur kontra għadda emenda 44 ta' emenda 12 favur kontra għaddit. Emenda 13 ġab favur kontra għaddit. 45 u 46 ġab favur kontra għaddit. Għaddew għansi. Meda kompromess nejda favur kontra għaddit. Naddu issa l-emenda kompromess tlieta dak favur kontra għaddit. Naddu issa għal-emenda 18 mis Signora Bastos, l-emend orali li tistaw taraw emmek dok favur, kontra, għaddit moċċar, naddu issa għal-emenda 19, b'emenda orali mis signora Bastos, votazzjoni miftuħa fuq 19. The vote's closed. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Għal daqstan nasem rridu podġu, id vota fuq 17 minna element orali xek. 17 minna element orali, votazzjoni miftuħa fuq dan. Verċis. Votazzjoni maluqa, maddiċ ukoll. Naddu issa l-emenda t-nejn, missur Bilen, l favur, kontra għaddit. Emenda 20, l favur, kontra għaddit 21 Mis-sinar bastos hemm votazzjoni maqsuma hawnhekk mitlob mill-SND l-ewwel parti dak favur kontra għaddit it-tieni parti votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. The vote closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-emenda 22. Emenda 22, dak favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 22. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal-emenda ta' kompromess serba għal darba uħra votazzjoni maqsum hawnhekk. L-ewwel parti dak favur kontra għaddit. tini parti votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit vot wieħed 17 favur 16 kontra. Naddu issa għall-aħħar votazzjoni fil-fatt. L-aħħar votazzjoni miftuħa vot elettroniku. As everyone votes. Vota kolħat. Votazzjoni maluqa. Għadda. 32 favur. Vot wieħed kontra. Grazie Sir Binan. So we hope that you will be able to defend. Nittamaw li tkun tista' tiddefendi l-emendi tagħna mal-Kumitat tal-Kwistjonijiet Legali. Grazzi ħafna. Naddu issa għal rapport ieħor għal Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali fuq il-izbilanċ uh, eh, fuq il kummerz bilanċat u għanna punt interrogattiva li huwa importanti. Il-rapporter mhux ija tawn, Is-Sur Kreutzmann jixtieq jitkellem fisem l onrevoli Lockegaard, Iva. Fisem is-Sur Lockegaard, il-rapport jitxħat l-element kontra promess 5 fuq il prinċipu ta' reċiprotetta li jaħseb li hija kontraproduttiva. Dan l-unika komment li xtaqt nressa. Okay, so we'll, we'll just note that when we come to it. But obviously, if, he, if, he, if you don't, if you... Naslu għal dan meta naslu għal dal punt. Ovvijament, kun hemm grupp politiku li huwa kontra minn dura li ma nkunx nistgħu nitlu votazzjoni. Nkomplu. Emenda ta' kompromess wieħed dak favur kontra għaddit. Emenda kompromess nej favur kontra għaddit. Għadġej twis, jgħet il-President, imorru l-ura għall-emenda McClarkin, emenda 8. Amendment 8, those in favor. Nog favor. Kontra. Astenzjonijiet. Maddish. Emenda ta' kompromess nejda favur kontra għaddit. Emenda 17 u kol Messina McClarkin dak favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess lejta dak favur kontra għaddit. Naddu l-emenda ta' kompromess anzi emenda 24 dak favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess serba dak favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 5 favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 5 hija għanna grupp politiku li huwa kontra li sa minn sewx votaw fuqa. Emenda ta' kompromess 6 dak favur kontra għaddit. Emenda kompromess 7 dak favur kontra għaddit imma ta' kompromess 8 dak favur kontra għaddit ukoll naddu għal emenda 5 favur Anzi, nivvotaw mod elettroniku fuq em fu emenda numru 5. Votazzjoni elettronik. Uh, the vote is closed. Sjoni maluqa ma taddix bot wieħed. Kemm żewġ persuni ma votawx. Tridu tħaffu biex nivvotaw. Amenda 43. Votazzjoni miftuħa fuq 43. Votazzjoni magħluqa ma taddix bot wieħed. 44 mis-Sinjura McClarkin. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Votu xin vot favur tnax kontra. Nivvotaw issa fuq il-rapport, vot elettroniku, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddi 28 favur, vot kontra u 3 astenzjoniet. Grazzi ħafna. Hop, proset li sur l-okegard għaddilu it-tisliet tagħna. U issa rridu nidefendu dan f'dan il-Kumitat ta' Kommerċ Internazzjonali. This is McClarkin's opinion. L-opinjoni ta' l-Onorevoli Emma McClarkin għal kontribut tal-Istituzzjoni Ewropea għal konsolidazzjoni u progress tal-proċess ta' Bologna. Għal Kumitat tal-Kultura kif ukoll jorbot ma' xogħol ta' Sinjura McClarkin għal rikonoxxament reċiproku. Sinjura McClarkin, jekk joġbok? Um, Grazzi. Iva dana jorbot tajab ħafna ma li wettaqna fil-komitat dwar il-rikonoċment reċiproku tal-kwalifiċi u anki forsi prezzaw u kol il-formulazzjoni ta' xol fuq dan il-punt u għalek għanna kooperazzjoni aħjar fl-istituzzjonijiet jina xtaqt najt il-li nittama il-li huma jaċċettaw eh, fil-komitat tal-kultura eh, dak li aħna għedin imresu fil-rapport fl-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna. Mela, nkomplu bil-votazzjoni issa emenda wieħed ta' kompromess dak favur kontra tadi. Emenda erba tas sur Grek favur kontra tadi. Emenda ta' kompromess nejn, favur kontra tadi. Emenda 8 favur kontra tadi. Emenda numru 9 favur kontra tadi. Emenda numru 10, favur. Naħseb għanna bżon verifika dwar dan. Emenda numru 10, fav, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 11. Favur. Kontra. Taddi. 12. Votazzjoni miftuħa, numru 12. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 13. Favur. Kontra taddi. 14. Favur. Kontra. Din taddi. Emenda ta' kompromess numru 3. Favur. Kontra. Taddi. Numru 4. Emenda ta' kompromess. Favur. Kontra. Taddi. Numru 5, emenda ta' kompromess, favur kontra ta' dugol. Emenda ta' kompromess numru 6, favur kontra ta' di. Emenda ta' kompromess numru 7, għanna votazzjoni eh, maqsuma, mitluba mill-ħodor, żewġ partijiet. L-ewwel parti ta' numru 7, favur. Kontra ta' di. Tieni parti ta' emenda ta' kompromess numru 7 favur kontra tgħaddi wkoll. Naħseb issa morru għal votazzjoni tal-aħħar. Mela, nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemmi votazzjoni elettronika. Persuna waħda li ma votax, xaħat li ma jishtiqx jivvota, iva, persuna votat. Tajjeb, 32 favur, 2 kontra ma nix as-sezzjonijiet. Grazzi ħafna s-Sinjura McClarky minn ġdijt għal bicċa xogħol tajba ħafna. U bekk aħna u koll eh, naraw il inti se tiddefendi l-opinjoni tagħna inti membru fil-fatt tal-Komitat tal-Kultura u bekk inti għandek eh, pożizzjoni tajba ħafna biex tiddefendi l-emendi tagħna meta niġu għall-aħħar votazzjoni fil-Kumitat tal-Kultura. Grazzi tassew. Mela, inkomplu. Sur Pitella kienet jittama li jilħaq jasal, iżda eh, nistaw nkomplu minajru neħtiġu li Sur Pitella unek prezenti. Sur Pitella għalina li mus se jkun għawnek sal sal-15 iżda tan konna effiċenti fil-votazzjoni, issa naftit tal-ħin, forsi tistaw diħdu sib il-votazzjoni ta' Sur Pitella minn floku. nissuġġerixxi li nivvotaw, Iva. Ma naħsibx li hemm xi konflitti partikolari f'dan il-fajl is-Sur Pitella huwa grat ħafna għal kooperazzjoni tajba ħafna li kellna u naħseb li nistgħu nivvotaw dwar dan il-punt. Ma naħsibx li għandna noqogħdu nifqu għal 10 minuti jew ftit aktar. U jiena ovvjament infihem dan din is-sitwazzjoni l-Sur Pitella grazzi ħafna, Sinjor Gebhardt naħseb li naqbel miegħek naħseb għamel bitċa xogħol tajba ħafna dwar dan il-punt. Mela, opinjoni din għal-Kumitat ta' Riċerka u Industrija u l-Enerġija dwar il-suq uniku soċjali kompetittiv il-Gvern tal-Turku bħala Xprum. Nivvotaw dwar emenda numru 5 tas Sinjura Korazza Bilt favur kontra tal-din. Emenda 2 għanna zida mir rapporter favur kontra taddi. Emenda 7 favur kontra taddi. Emenda numru 1 favur kontra taddi. Emenda 6 pala zida. Naħseb il-irri niftu votazzjoni dwar dan il-punt. Emenda numru 6. Votazzjoni maluqa taddi wkoll 23 favur 12 kontra. Il-numri dejjem qegħdin jiżdiedu ta' membri li jivvotaw tajb ħafna. 35 issa qegħdin. Emenda numru 4 tas-Sur Grek u Sinjur u Sur Pitella favur kontra taddi. Emenda 27 dawk favur, dawk kontra taddi. Emenda ta' kompromess numru 1 favur kontra taddi. Issa, emenda numru 8, favur. Kontra. Għanna bżon verifika. Emenda numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din taddi. 18 favur, 16 kontra. Emenda numru 3 pala zida, so. Emenda 3 pala zida. Votazzjoni miftuħa dwar emenda numru 3. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 17 kontra, mela din ma taddix. Eh, Kienna persuna wahda li ma votax kienet tagħmel differenza kollha kieku din. Mela din ma taddix. Issa, numru 15, favur, kontra taddi 28 favur kontra taddi emenda 13 favur kontra taddi nilqa il-rapporter issa wasal fostna Sur Pitella nilqa Sur Pitella e, bdejna nafu r-rapport tiegħek. Għallin qasi kollok tkun tista' tivvota fuq il-partit li jifadal. Emenda numru 14. Favur, kontra, taddi. 18 favur kontra taddi 17 pala zida favur kontra taddi emenda 19 favur kontra taddi 21 favur kontra taddi numru 20 taqa emenda numru 9 votazzjoni maqsuma dwar emenda 9 tistaw taraw fl-ewwel parti fil-lista tal-votazzjoni tagħkom favur kontra tgħaddi. Tieni parti issa dawk favur kontra. Din ma tgħaddix. Emenda 16 favur kontra tgħaddi. 23 favur kontra. Din ma tgħaddix. 22 22 taqa jew xorta nistgħu nivvotaw. 22 favur bħala żieda din. Kontra? Taddi. 24 favur. Kontra. Taddi. 26 favur. Kontra. Taddi. 25 bħala żieda favur. Kontra. Taddi. Numru 30 favur. Kontra tgħaddi. 29 favur kontra tgħaddi. Amenda 10 bħala żieda favur kontra tgħaddi u emenda 31 favur kontra u tgħaddi. Issa, qabel ma nivvotaw, ir rapporter hija tfosna u xtaqna ddih il-kelma malajr malajr. Jekk jogħġbok, sur Pettella, jekk għandek xi kumment qabel nivvotaw. Fil-qosor, sur President, skużawni, niskuża ruħi mal-kollegi mal-President li wasalt ftit tard iżda jiena kelli ħin ieħor intom ovvjament għaġġiltu għamiltu sewwa ħafna u kelli konferenza fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali għalhekk ġejt tard, skużawni, grazzi ħafna għal mod pozittiv kif il-qajtu ir-rapport. il rapport Jiena provajtu ukoll niġbor l-emendi kollha kemm jista' jkun għaliex kien hemm suġġerimenti pozittivi ħafna u allura jiena naħseb li għandna fema hawnhekk illi għandha l-appoġġ eh, tal-kumitat. Grazzi. Good, well let's now move to the final vote. Tajjeb, l-aħħar voti, sal-vot tal-aħħar. Votazzjoni elettronika. Għanna 36 issa eh, għanna l-ola votazzjoni għallum sur Pitella. Eh, xaħat illi forsi ma votax, għanna 3 persuni li għadhom ma votax mis 36 li għanna prezenti. Għaw xaħat li musej vota? Tajjeb, mela, sena laq il-votazzjoni. L-SND nasib għandhom persuna zejda, nasib il-sur Pitella għandu jivvota fuq il- eh, għandu jivvota fuq il- l-rapport tiegħu. Forsi hawn xaħt li jista' jirtira l-karta tiegħu. Il-numru qed jinżel għaw forsi xi person qed jħallu s-sala. Mela, nagħlaq il-votazzjoni għet il-President. 33 favur, manna ħadd kontra, u dan jinkludi votazzjoni ta' Sorpitella, grazzi ħafna. Tajjeb, sinjuri, bekk nikkonkludu l-votazzjonijiet. Maħniġ se nibdew il-prezentazzjoni għal-issa ta' Signora Gebhardt. Naħseb il-Komissjoni għadha tkun preżenti. Għanna nifqu satax jekk ma tkunx problemi. Nifqu satax.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

Okay, ladies and gentlemen, I think we'll. Um, like to um, now to. Tajjeb, nistaw nerġaw nibdew l-aħħar punt fuq l tagħna għal Ix-xogħol tagħna għall-aċċess għal kont bażiku taħlas qabel ma nistieden lir rapporter tagħna li tippreżenta id-dokument ta' ħidma tagħha xtaqt naġġornakom dwar xi żviluppi li seħħew dan l-aħħar. Għadna ndiskutu mal-Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji dwar min se jmexxi eh, dan id-dossier naħseb li ftemna f'prinċipju illi tkun xi tkun id-deċiżjoni naħdmu mill-qrib bejn iż-żewġ kumitati il-Kumitat ta' Affarijiet Monetarji eh, jgħat u koll jisfida il-referiment ta' dan id-dossier l-inna pala komitat mill-parlament u għallura għawnek irridu nsibu soluzzjoni fil-konferenza tal-presidenti dwar din il kwistjoni Aħna għedin nħejju prezentazzjoni li rajt, prezentazzjoni b'saħħita illi se tiġi inkluża fil- fil-ħtiġi prezentata l-Komitat tal-Konferenza tal-Presidenza, tiġi prezentata l-lum sabiex insaħħu il-kas tagħna. Is-Sur Lejna ukoll kellu dokumenti ta' ħidma wkoll u indikazzjonijiet dwar kemm aħna qegħdin inqisu b'serjetà dan id-dossier. Is-Sinjura Gebhardt ukoll kellha laqa mar rapporter maħtur mill-Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi e Monetari u wkoll ġie u ukoll illi jinaqat maħna dal-ħodu, pero minni xet narra dal-membru prezenti, u l-kollega eh, Krute mill-grupp Gwe. Kenna wkoll illum studju mid-Dipartiment tal-Politika dwar servizzi bankarji għandkom kopji ta' dan id dokument forsi ma kellkomx biżejjed ħin biex taqraw, iżda l-proposta hija illi jkollna prezentazzjoni sħiħa mill-awturi f'jannar sabiex inkomplu xogħolna dwar dan il-punt. U għalhekk qegħdin diġà minn issa niġbru eh, dokumentazzjoni ta' sfond dwar din il-kwistjoni u ovvjament ikolli ngħid illi dan huwa eh, ektar milli forsi sar sissa kemm kellhom diġà smih il-Kumitat Ekonomiku Umanitarju dwar dan il-punt. Iżda Ma sebx li kena diskussjonijiet, kena xaħġa li ħarġet minn diskussjonijiet sissa li waqafna mill-li neżaminaw il-kwistjonijiet, il-Sinjura Gebhardt fil-fat qed tagħmel dana bċertu riqa, u għalhekk nadila l-kelma biex tatina rapport dwar fejn ninsabu bħalissa. U bat nisimgħu li shadows is-Sur Meyer, Sur Kreutzmer se jitkellem fisem is-Sur Schmidt. Is-Sinjura Turinen ukoll se tagħmel intervent għas-Sur Kanfa. Is-Sur Fox mhux preżenti iżda xi noti li nista' naqra u anki għandna s-Sur Dion. U tajjeb, għandna diversi eh, kelliema. Tajjeb, mela, Sinjura Gebhardt, eh, il-kelma issa biex tispjegana id-dokument ta' ħidma tiegħek. Pożizzna. Grazzi ħafna, Sur President. President, inti fissirt id-distanza li hemm bejn iż-żewġ kumjatati tagħna. Jiena naħseb li jkun hawnhekk mhux qed jifhem sewwa dan ir-rapport leġislattiv, jiġifieri l-inizjattiva tagħna lejn ir-rapport fejn tidħol mbagħad il-proposta tal-Kummissjoni. Ikon, mela dan il kumitat qed jiffoka l-aktar u dan huwa l-punt ta' tluq tagħhom fuq l-obbligu. L-obbligu illi kull ċittadin ikollu kont li lin mill-bank xi jkun dana ma jinsabx fil-rekomendazzjoni tal-Kommissjoni u ma għadin jirreferu għad dritt ta' ċittadini Ewropej illi jiftħu kont tal-bank. U allura illum il-ġurnata nafu illi nisimaw ħafna dwar il-e-commerce, transazzjonijiet fuq l-internet, dawn l-elementi kollha ma jistawx isiru jekk ma jkollokx kont il-bank. Għandek bżonn kont il-bank biex twettaq dawn it transazzjonijiet Aħna mħazbin fuq dan il-punt, rridu niżguraw illi iċ-ċittadini in-nisa irġiel ikollhom aċċess għal dawn il-kontijiet. Umbat, fidejn il sati membri li definixxu il-mezzi kif dana kollu jiġi organizzat, traspost fil-prattika u kif jiġi implementat. Jiġifieri dina tiġi imposta fuq banka, bank wieħed fuq il-banek kollha, kollha jkollhom iżommu ma dawn ir-regoli f'dan ir-rigward fil-proposta tal-Kommissjoni dana jitħallaq fidejn is-sati membri. il-komitat iddeċieda jaħtarni bħala rapporter sa minn dak iż-żmien lawn hawn jien ovvjament analizzajt il-kwistjoni u xtaqt narrafkom ukoll li kelli nittratta kol sitwazzjoni fejn jiena kol kelli sibijiet eh, tiegħi, jiġri rrit nanalizza min għandu il-problema hawnhekk persuni li forsi ma tantx għandhom tħul, ma tantx għandhom flus, irridu nintegrawhom b'xi mod biex ikunu part mis-soċjetà u naħseb sa ċertu punt iva ta' min jajtek, edin qegħdin irreferu għal persuni li għandhom nuqqas ta' tħul iżda hemm ukoll xenarji u każijiet oħra pereżempju ċittadini li jixtiequ eh, jiċċaqalqu b'mod ħieles fih dan l-Unjoni Ewropea hija tassew diffiċli lihom illi jagħmlu din il-ħaġa li għandhom ostakli reali meta huma jippruvaw jagħmlu din il-ħaġa. Issa, eh, il-forum tas suq intern li kena f'Krakaw kena kas speċifiku hemmhekk li aħna sirna nafu dwaru u xtaqt naqsam din l-istorja mal-kollegi. Mela, student zazuħ, irċiva otja biex imur fuq program ta' Erasmus f'stat membru ieħor dak istu student rrit e, jikri eh, appartament u saret taf din il-persuna illi wieħed ma jistax jikri sakemm ma jkollokx kont bankarju f'dan il-pajjiż. Din il-persuna qalet tajjeb mela jiena se niftaħ kont il-bank Iżda meta marit il-bank, il-bank għalila, dispjaċini, inti ma tistax tiftaħ kont il-bank maħna, jekk inti mandek indirizz hawnhekk. Oħra, kanna ċirku vizzjus. Ovvjament, eh, din hija problema għal din il-persuna in kwistjoni, din il-persuna ridet tgħix l-Ewropa u għandha sitwazzjoni fejn m'għandix aċċess għal bank eh, din ġiet mċaħda mill-li tiftaħ kont il-bank għax m'għandix indirizz u għanna dokument interessanti dwar dan imfassal mill-Departiment tal-Politika, dokument interessanti ħafna fejn għanna aktar każijiet bħal dawn fl-Lussemburgu per eżempju, jekk inti ma tkunx taf il-lingwa, inti tista' tiġi imċaħħad milli tiftaħ il-kont il-bank. Ġifieri ostaklu ieħor dan. Jiena ma nistax nifhem din il-proibizzjoni u nistgħu wkoll insemmu diversi każijiet oħra Dan huwa l-punt kollu hawnhekk. Irdu naċċertaw li ċ-ċittadini kollhom moviment ħieles fih dan l-Unjoni Ewropea u ma jirdux imbagħad jiltaqgħu ma' ostaklu bħal dan fejn ma jistgħux jiftu kont il-bank fil-pajjiż fejn jgħixu, fejn jaħdmu, fejn jixtiequ jistudjaw. U fil-fatt ma jistgħux iwettqu transazzjonijiet finanzjarji imbagħad bil-bissipa pereżempju jiltaqgħu ma' diffikultajiet mill-ġdid għaliex m'għandhomx kont il-bank f'dak il-pajjiż partikolari. Din hija n-natura tal-problema. Suġġetti ħor li xtaqt nsemmi brabta ma' dana kollu għaliex huwa importanti, jina ftitilu semmejt l-studenti. Eh, dawn ovvjament ma tantx għandhom mezzi b'mod ġenerali nistgħu ngħidu hekk u allura dawn il-miżati tal-banek kemm jistgħu jkunu għoljin meta wieħed jiġi biex jiftaħ kont il-bank Saċertu punt dawn naħseb għandhom ikunu bxejn, iżda ma nafx jekk nistgħux nimponu din il-ħaġa fuq il-banek, jekk ma jistax ikunu bxejn, għallin għazda dawn ma dawn il misati ma jkunu ikunu qolin wis. Suġġett ieħor dan li nistgħu naffrontaw flimkien naħseb irdu niddefinxu dan il-punt, niddiskutuh u anke nsibu soluzzjoni għalih. Fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea intqal ukoll illi dan għandu jkun kont bankarju bażiku għal ħlasijiet fi klim ieħor. Kont fejn wieħed jista b'xi mod eh, iwetta t transazzjonijiet ġenerali ordinarji tiegħu. Bħal pereżempju għandna l-overdrafts jew isma, iżda maħniex qed nirreferu għal dawn il-ħlasijiet, qed nitkellmu dwar kont bażiku ta' ħlasijiet illi jippermettilek tiċċaqlaq tħallas u jkollok aċċess għal flus tiegħek. Dan huwa parti import, din hija parti importanti ħafna tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Punt ieħor. U naf li dan huwa punt li aħna eh, dejjem tajnieh ħafna importanza f'dan il-komitat ikollok problema. Kif inti tindirizza drittijiet tiegħek? Jekk ma tistax tiftaħ dan il-kont il-bank. Inti kif tista tirreferi dritt tiegħek li ġie miċħud? li ikonna u mbagħad pereżempju riżoluzzjoni ta' eh, telwim. Dawn huma punti importanti ħafna għal kumitat tagħna. Għaliex? Qegħdin nirreferu mill-ġdid għal element importanti għaċ-ċittadini tagħna. Is-Sur Mejer niftakar għajjem punt eh, brab ma' punt ieħor illi qal illi mhux bizzejiet illi kollok il-mezzi għad dispożizzjoni tiegħek. Dawn il-mezzi jridu jiġu imwetqa fil-prattika, ġifir l-implementazzjoni hija essenzjali fil-ġejjin meta jkollna dan ix-xenarju allura rridu niżguraw illi dawn id-dispożizzjonijiet kollha jiġu imwetqa fil-prattika. Jiġifieri id-dritt jiġi eh, jiġi implementat u jkun fis-seħħ. L-ewwel nett iżda rridu nagħtu liċ ċittadini l mezzi li huma jeħtieġu. Dawn huma l punti li naħseb għandna niddiskutu. Il-dokument ta' ħidma bħala bażi ta' diskussjoni naħseb tajtkom kopja ta' dan. Hemm punt wieħed li għadni ma semmejtx u naħseb xi wħud minnkom qed tistennew e, illi dan ikun l-ewwel punt fuq l-aġenda tiegħi punt ta' organizzazzjoni. Iżda Eh, dan wkoll huwa importanti fih innifsu. Il-kwistjoni hija din. Din se tkun biss rekomendazzjonijiet eh, għall istati membri jew nixtiequ strument differenti. Jekk qed niftakar sewwa mill-aħħar laqgħa tal-Kumitat jidhirli illi kien hemm maġġoranza wiesa, forsi mhux unanimità, iżda maġġoranza wiesa fil-Kumitat u shadows mod partikolari wkoll li kienu favur l-approċċ tiegħi jiena ħassejt illi din għandha ssir direttiva mhux biss rakkomendazzjoni, Rakkomandazzjoni fejn l-istati membri jistgħu jagħmlu xi jew le. Eh, ġifieri li kollhom l-għażla tafu x'jiġri tafu x'jiġri bir-rakkomandazzjonijiet. Id-direttivi wkoll ma tantx jiġu kif suppost l fejn għandhom isegwu rakkomandazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. U allura kwistjoni importanti din hija kwistjoni ta' aċċess dritt universali, servizz universali dan. Għana qegħdin nirreferu għal din il-ħaġa u allura jiena nisħa illi jrid ikollna strument vinkolanti, dokument vinkolanti għall istati membri u jiena għalhekk nitlob illi jkollna direttiva fuq din il-kwistjoni. Nittama illi dina tkun kwistjoni ta' importanza lina u l-koll fil-ġejjeni. Kont disappuntata il-Kummissjoni fl-2009 ħabret illi se tressa strument leġislattiv dwar dan il-punt. Fl-analiżi tiegħi jiena nħoss li rakkomandazzjoni mhuwiex strument leġislattiv għaliex m'għandux is-saħħa meħtieġa u allura ma nasibx li dana huwa biżejjed. Jiena smajt berreqqa wkoll is-Sur Barnier, kummissjoni il-Kummissar il-Bieraħ, jekk jiena fimt sewwa huwa wkoll jemmen illi jeħtieġ li nagħmlu ftit aktar minn hekk naf illi huwa forsi ma jkunx jista' iwassal ir-rieda tiegħu fil-kulleġġ iżda jkun qed isib sitwazzjoni diffiċli ra aħna rridu nagħmlu l-ħidma tagħna u nħeġġu l-Kummissjoni tagħmel dan il-pass ulterjuri u dan huwa pass eh, din hija kwistjoni oħra li rridu nittrattaw jkollna diskussjoni eċetera. U dana mbagħad se jkollu impatt sussegwenti fuq il-kontenut tat-test Għalissa dina għada rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni iżda rakkomandazzjoni u direttiva mhumiex l-istess ħaġa kif nafu u għabbażi ta' situazzjoni se jkollna naffrontawa b'kontenut differenti. Issa xed nissuġġerixxi għal ġejjieni se nikkonsidra l-punt flimkien ma' Malkem aħna se niġġilduh dan il-punt aħna irridu niżguraw li aħna niksbu dan ir rapport u jiena tassew naqbel u naħseb ir-shadows ukoll jaqblu wkoll illi ejja nagħmlu offerta lil ikon taħt artiklu 50 biex ikonna kooperazzjoni tal-Kamra. Jiena naf illi hemm xi punti fir-rakkomendazzjoni fejn qegħdin nirreferu għal eh, dispożizzjonijiet bankarji ta' negozju u iva għandhom ir-rwol tagħhom hemmhekk u naħseb din hija offerta li nistgħu nagħmlu li ikon iżda l-imko naħseb għandha tkun qed tmexxi hawnhekk. Apparti dana kollu jiena nissuġġerixxi illi norganizzaw smieħ dwar dan is-suġġett u mbagħad niltaqgħu mal-partit interessati u niltaqgħu mal-akademiċi, l-esperti f'dan il-qasam nippruvaw nisimgħu il-femit tagħhom u l-koordinaturi qablu madana kollu fil-prinċipju jixtiequ jorganizzaw smieħ u qegħdin bħalissa fil-proċess illi jħejju apposta proposta għal smieħ Ovvjament dak l-abbozz jiġi ppreżentat li shadows sabiex inkun nistgħu niftehmu. Jiena nemmen fil-kooperazzjoni naħseb il-kol kemm aħna irdu niġdu ħabel wieħed hawnhekk ma naħsibx li għandna jkollna konflitti jew nuqqas ta' fejn għaliex forsi eh, xi ħaġa ma nftemiċ sewwa nixtieq li aħna naħdmu flimkien. Jiena hekk nixtieq naħdem dik hija proposta tiegħi sur President. Konna smieħ, Umbat inħejji abbozz ta' rapport wara smieħ Kif ukoll nissuġġerixxi illi malajr kemm jista' jkun jekk aħna tassew niksbu it-tmexxija ikonna indikazzjoni jekk aħna se nitolbu għal direttiva jew se konna rekomendazzjoni biss, għaliex ovvjament la bozza rapporti tiegħi jimbat jitfassal skont il-kas naf illi għadna ma votajniex dwar dan il-punt, iżda xtaqt indur lejn il-shadows u eh, nitlobom jiċċekjaw dana kollu mal-gruppi politiċi tagħhom. Se tkun lazla tagħkom. Ikkan nix nimxu f'din id-direzzjoni jew le, din hija xaġa importanti, irdu naħdmu f'ċertu sens pertu intelligenza nkunu konsistenti fl-approċċ tagħna biex bekk ikonna wkoll gwida għax-xogħol tagħna fil-ġejjina. Din hija talba tiegħi għax-shadows. Umbagħad għal dak li għattu xasam il-xol ġenerali nkomplu kif eh, namlu s-soltu. U għalek għanna bizzajet ħin biex nidiskutu dawn il-kwistjonijiet, u t-minnom pjibruvaw jiksbu ħafna, irdu namlu pjaniet tajbin il-ħu kompromessi fejn u possibli. U kol Jek naraw il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea ġi prezentat l-inna l-bira, naħseb illi jidħol sew hemmhekk. Kummissarju Barnier għal li skont il-pjanijiet tiegħu f'Lulju kien ser ikun kien ser jieħu pass ulterjuri f'din id-direzzjoni u għalhekk tajjeb jekk ikunu nistgħu nivutaw f'Ġunju fil-plenarja biex hekk u jkollu idea dwar dak li jrid il-Parlament Ewropew f'dan il-qasam partikolari. Il-lista ta' xewqat tagħna, il-proposti tagħna. il proposti tagħna il-mozzjonijiet tagħna dan jgħin ħafna lill kummissjoni Ewropea u jibgħat sinjal ċar dwar id-direzzjoni illi aħna irridu nieħdu u l-ħidma li rridu naraw. Mbagħad inkunu rranġajna dan ir-rapport leġislattiv fuq inizjattiva propja. U diġà ġie approvat mill-konferenza tal-presidenti bħala rapport ta' din it-tip ta' natura. Għalek, ftit klim, kienu ħsibijiet li jina xtaqt naqsa ma fil-gwar tal-kontenut u l-ħidma li rridu namlu fil-xur il ġejjin. Grazzi tal-introduzzjoni, issa jkonna rawn ta' diskussjoni. U qabel namel dan, nishtiq nati merħba l grupp ta' nisa minn Kassil, li huma membri tal partita ta' Sinjora Vajla ġewwa Kassel natikom merħba eh, tisehbu maħna unek f'kamra tal-komitati pjuttos kbira ma qed narakom sew minn hawnhekk. Nixtieq ngħid xi ħaġa għalhekk. Jiena nixtieq ngħid merħba nixtieq nagħtikom merħba. Jiena ferħana bħala viċi president tal-Komitat dwar in-nisa delegazzjoni mill-Ġermanja li narakom hawnhekk u nixtieq nagħtikom merħba. Issa għandna round ta' kummenti, ta' interventi dwar l-idejat u l-proposti komprensivi tiegħek se nibdew bl-Onorevoli Maja. Grazzi, President. Evelyn trattat il-kustjoni bir-reqqa u jiena għal dastant nappoġġa għal dan l-approċ tagħha. Għanna dan l-istudju dwar il-kontijiet bażiċi, semma il-biraħ, din xi ħaġa li nadni ma trattajtix sew. Ma kellix biżejjed ħin. Ja kwistjoni komplikata. L-ewwel nett irridu nindirizzaw il-problema ta' kompetenza tal-kumitat tagħna. Jiena jkolli ngħid naqbel miegħek naqbel għaliex din mhix problema bankarja, għaliex Kiku kienet hekk kienet tkun kienet taqa taħt ir-responsabilità ta' ekon tal-Kumitat Ekon. Il-banek m'għandhomx problemi. Aħna irridu nġelwhom, irridu niżguraw illi dan isir dritt tal-konsumatur illi kollu kont bankarju. Dan nistgħu niġġustifikawh permezz tal-prinċipju kollha ta' suq intern, il-libertà ta' moviment, libertà għall-individwi. Din hija ħaġa ġusta għal daqstant pagamenti transkonfinali Minajr eh, kont bankarju, għet ma jistax jagħmel dan it-tip ta' tranzazzjonijiet. Anka jekk ikollu il-flus. Servizzi. Ridu niprovdu frejjes biex jiġu ċevut il-pagamenti, biex ikonna libertà tal-kapital, u jekk irridu libertà tal-kapital, irridu nippermettu li dan il-kapital ikun jista' jgħaddi minn frontiera għall-oħra b'mod liberu, u minn kont bankarju da ma jistax isir. Din hija kwistjoni ta' implementazzjoni u li ninfurzaw l-erba libertajiet tas-suq intern, għalhekk jiena naqbel perfettament ma' dan u naqbel illi rakkomandazzjoni mhux ser ikollha effett hawnhekk dan qasser tinħass. Għaliex, rakkomandazzjoni għabbażi ta' kont ta' ħlas bażiku, irdu naraw x'inhuma l-standards minimi, il-limiti minimi, kull pajjiż huwa liberu illi jżid ma' dawn l-standards minimi, u għalhekk jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li tittiġi trattata fuq livell Ewropew fejn ikun meħtieġ għaliex jekk le huwa fidejn is-sussidjarjetà u l-istati membri. Hawnhekk neħtieġu definizzjoni sempliċi, definizzjoni ċara ta' xi dritt għandu il-konsumatur biex niżguraw li dawn l-erba libertajiet tas-suq uniku jiġu imħarsa xejn iktar xejn inqas. Dan ser ikun vinkolanti fuq il-banek. Din hija xi ħaġa li taqgħat taħt il-kompitu ta' ekon tista' tkun parti mill-proċedura ta' kooperazzjoni, proċedura normali u kooperazzjoni imtejba. Imma il-punt ewlieni hawnhekk huwa l-libertà, hija l-libertà, libertà tal-libertajiet tas-suq uniku jevlin jiena napoġġak kompli mixja hekk u l grupp tiegħi ukoll ser jipprova jilħaq ftehim ma' ekon mingħajr ħafna argumenti, ħafna komplikazzjonijiet. Ma mux ser ngħid iktar dwar dan, imma zgur li aktar tard inkunu nistgħu ngħidu aktar affarijiet dwar il-kontenut. Grazzi. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Kreuzman fisem is-Sur Schmidt. Kont bażiku taħlas irrid ikun aċċessibbli għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma rridux neskludu n-nies mis-suq intern, ma rridux noħorqu intoppi għal attivitajiet soċjali u ekonomiċi u anke aċċess għal housing. Jekk il-Banek Ewropej ma jieħdux ir-responsabilità hawnhekk regolamentarju neħtiġuh. Jien nixtieq ngħid illi jiena wkoll favur direttiva għaliex meta naraw l-istudji ta' Dipartiment tal-Politika għas servizzi bankarji bażiċi. Huwa interessanti li naraw Lussemburgu per eżempju, mhux problema li wieħed ikollu kont bankarju n-nies foqra. Imma n-nies illi jridu eh, wieħed u ma jitkellmux il-lingwa dan semmitu sinjura Gebhardt per eżempju l-Italja toħloq problema li wieħed ikollu kont bankarju. Din hija ħaġa interessanti ħafna minn dan l-istudju li ħarġet minn dan l-istudju rdu nitkellmu dwarha u mbagħad nitkellem Oli Schmidt, rapporter. U meta tkellimt miegħu jiena rajt illi huwa ma jżid xej dwar qafas regolatorju jekk ikonna bżonnu irridu namluħ dan ma jfissirx illi ċittadin medju ser jiġi mġiel li jiftaħ kont bankarju dan da tkun ċara għal kulħadd dan ma jfissirx illi hemm obbligu fuq il-banek illi jagħtu credit cards bil-fors jew xi benefiċċji li jmorru lilin minn kont bankarju sempliċi. Il-problema fl-Ewropa llum hija illi mux li kunem ħafna persuni li jitfaw ħafna flejes fil-banek, imma il-banek iridu jilqaw il-klienti potenzjali. Forsi il-banek tal-Europa iridu jibatu dan il-messaġġ politiku. Dan huwa ċar meta naġaw naraw l-istudju din mhix problema tal-nies setana biss imma kif semma Sur Majer din hija problema tas-suq intern u mhux problema tal-banek biss. U għalhekk jiena kważi naqbel ma' kull ma qalet Evelyn Gephardt u aħna ninsabu ħerqana biex flimkien nieħdu il-passi li jmiss. Uh, so next I think is Mrs. Turinen. Onorevoli Turinen. Thanks a lot. I think this is a very very Iva, grazzi, dan huwa suġġett sempliċi aħna nistgħu naqblu miegħu u appunt ta' tluq tajjeb ħafna biex nibatu messaġġ ċar minnaħa ta' din il-kamra. Jiena għawejt eh, qalbi b'dak li smajt minn għandkom il jekk naraw it-test, tnejn minn kull 10 persuni fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx aċċess għal kont bankarju bażiku. Dawn huma wis sitt stati membri biss għandhom dritt leġislattiv biex il-persuni jkollhom kont bankarju bażiku. U għalhekk hemm bżonn illi nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam. Għalina grupp tal-ħodor hija kwistjoni ta' inklużjoni finanzjarja aktar mifruxa u inklużjoni soċjali fis-soċjetà tagħna għaliex illum wieħed jinqata barra mill-attivitajiet soċjali jekk ma jkollux kont bankarju bażiku. Din mhix kwistjoni ta' credit cards, imma hija kwistjoni marbuta mal-kont bankarju bażiku, dritt bażiku. Aħna nappoġġaw dan l-approċċ hija xi ħaġa interessanti illi naraw ukoll jekk ir-rakkomandazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni fis-sajf sejra u sejra ċalaq xi ħaġa għaliex din tgħid illi l-Istati Membri jridu jagħmlu xi ħaġa sas-sajf illi ġej, sajf 2012. Aħna nixtiequ naraw jekk l-affarijiet hux qed jiċċaqalqu, jekk mhux qed jiċċaqalqu, irridu nagħmlu xi ħaġa. Nixtieq nwieġeb is-Sinjura Gepard iva aktar ma jkun vinkolanti, aktar ikun aħjar għaliex bħalissa l-affarijiet ma jidrux tajbin ħafna u għalhekk direttiva tkun xi ħaġa tajba mill-perspettiva tiegħi. Ek biex xtaqt nejt pala introduzzjoni nisa per għana illi naħdmu l-kol flimkien, grazzi. Il-kollega Sur Fox huwa ser ikun shadow u sfortunatament ma setax ikun preżenti u tani xi noti. U jiena ser nadihomkom. L-ewwel nett, ir-rekwiżit bażiku biex tittajjeb is-sitwazzjoni għal konsumaturi u ċittadini huwa din jaċċetta Sinjura Gepard għajmet bosta kwistjonijiet għaliex U importanti l-għamlu differenza bej żewġ elementi, l-kondizjonijiet ġenerali għal ftuħ ta' kontijiet bankarji nafu eh, mill-20 elementi prinċipali ta' ċittadini illi anke jekk iċ-ċittadini kollom eh, kont bankarju f'xi pajjiż ieħor u jistgħu jfendu rashom xi drabi jsibuha diffiċli jiftħu kontijiet bankarji minħabba kustjonijiet marbuta mar-residenza. Il-każ tal-istudent pereżempju illi tkellmet eh, dwaru Sinra Gephardt dan jurina l-affarijiet u aħna rridu niżguraw illi aħna nitrattaw il-kwistjonijiet dwar ir-rapport tagħna marbut mal-20 il-ment ewlieni ta' Sidra Bastos u nintegraw hawnhekk għaliex dan huwa rispons għal kwistjonijiet li tqajmu. It-tieni punt, kif nafu? U dan ser naraw meta nistudjaw ir-rapport f'aktar dettal minna tad-Dipartiment tal-Politika tagħna diġa hemm attività għaddejja f'xi pajjiżi. U irridu noqogħdu attenti dwar il-fatt illi leġislazzjoni Ewropea tista' ma tikkumplimentax is-sitwazzjoni, imma tikkumplika s-sitwazzjoni f'xi pajjiżi oħra. Is-Sur Fox eh, għamel riċerka, jien għamilt din ir-riċerka u qal illi fir-Renju Unit fejn aħna m'għandniex leġiżlazzjoni imma hemm 16 il-kont bażiku eh, differenti diġà disponibbli fis-suq. Meta rajna l-valwazzjoni ta' tal-Kummissjoni, aħna ħassejna illi f'dan l-istat ma kienx meħtieġ illi noħolqu leġiżlazzjoni. Hemm xi kwistjonijiet fejn nistgħu nieħdu iktar azzjoni eh, permezz ta' kodiċi ta' kondotta tal-banek minn ma noqogħdu nistennew għall-approvazzjoni u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni. Din hija xi ħaġa li ma jridux ninjoraw hekk, irridu xi azzjoni bikrija dwar din il-proposta. U għalhekk il-proposta ta' kompromess tista' tkun xi azzjoni bikrija li nistgħu nieħdu. Aħna nipromovuha fost il-banek u jekk ma tiksibx riżultati li nixtiequ nistgħu mbagħad noħorġu b'leġiżlazzjoni. Forsi jekk naqdu aħjar lill-konsumaturi ta' l-istadju minna ħatijaj jien ser ikolli opinjoni pjuttost miftuħa dwar il-leġislazzjoni u rridu naraw ukoll l-impatt tal-leġislazzjoni. Aħna interessati li nsimgħu dwar il-Kummissjoni wkoll jiena nitlob skuża għalix ma introduċejċ sur Filippene diġa kien prezenti għawnek kemm il-darba maħna u jina aktar tar ser naddilu il-kelma. Dan kien il-kontribut eh, tijaj fisem li sijar għanna l-onorvoli Moza, sur Roxmore u sur Vanju u l-onorvoli Dejong għalix huwa il-shadow. Se ngħaddi l-mikrofonu lilek l-ewwel. Imbagħad inkunu temmejna ir-round tal-gruppi politiċi u mbagħad Xaldemoza, Rochefort u Vanjon. ċaħt jixtieq jitkellem? Le. Onorevoli De Jong. Grazzi President. Jiena ma kontx membru tal-Limko jew ta' dan il-Parlament Ewropew meta ġi maħluq l-imko ma biex nappoġġa l-isforzi tagħkom għal kompetenza minn ħata dan il-komitat dwar din kwistjoni partikolari, na naħseb li għaw xejra ġenerali f'din il-kamra. Fejn? F'dak li għandu xaqsam banek, aħna jkonna l-komitat ekonomiku li jisir kompetenti, f'dak li għandu xaqsam linji tal-ajri u trasport, s sigurtà tal-ikel u għenvi imma l-konsumatur jibqa wieħed u għalek meta imko ġim maħlu parlament rrit approċ integrat għal konsumatur. U jiena naħseb illi dan huwa suġġett importanti immens għal kumitat tagħna. U jiena inħeġġitkom bl-isforzi tagħkom, eh, President, biex dan il-punt tiċċaraw lil kumitati l-oħra wkoll. Dwar is-sustanza xtaqt nirringrazzja l-rapporter, dokumenta ħidma għandu approċ bilanċat, minnaħa dan jisħaq biċ-ċar x'inhuma l-problemi, għal dawk illi jiprofaw eh, jiftħu kont bankarju għandi nies li jiġu fl-uffiċċju tiegħi jgħidu li l ma jridux kont bankarju jridu li ħalsu kollox kontanti naħseb li mhix ħaġa prattika imma huma hekk iridu u din hija riflessa wkoll fid-dokument ta' ħidma dan il din il-kategorija ta' persuni wkoll. Jiena naqbel mad-dokument ta' ħidma, nirringrazzja s-sekretarjat għall-istudju li jgħidilna biċ-ċar illi din hija kwistjoni serja jien ikolli ngħid li abbażi tal-fatti jiena naqbel li issa qegħdin nirreaġixxu għal rekomandazzjoni imma jidher illi fuq medda qasira ta' żmien wara l-evalwazzjoni is-sena d-dieħla wis probabbli ser ikonna bżonn ta' inizjattiva leġislattiva dwar dan biex nevitaw l-esklużjoni soċjali u kol biex ikonna mobilta fis-suq tax-xogħol fost l-istudenti pereżempju kif qalet rapporter dan huwa dritt importanti li, li jiġi eżerċitat. Jina nilqa dan l-approċċ ta' rapporter u li nkun nista' nagħti l-kontributi għall-ħidma tagħha. Grazzi. Kellima oħra issa l-Onorevoli Xaldu Mozum. Fu Gebhardt, for nogle øh, rigtige og gode indledende... Øh. Grazie, President. Jena nishtiq nirringrazzja l signora Gebhardt Al proposti tagħha, rapport tagħha. Xi ideat osra malaj malaj. Ewel ewwel net. Jiena naħseb illi hawnhekk jagħmel sens illi jkollna leġiżlazzjoni. Direttiva b'lingwaċċira tatina regoli minimi illi permess tagħha l-istati membri kun jistgħu jżidu regoli tagħhom irdu niżguraw illi ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu f'pożizzjoni illi jiksbu aċċess għal kont bankarju bażiku. Jiena nemmen ukoll illi huwa meħtieġ illi nitkellmu niddiskutu il-punti ta' sustanza hawnhekk. x'ifisser aċċess reali għal kont bażiku tal-ħlas? Hemm l-ispejjeż minnaħa imma ta' fuq illi hemm eh, numru dejjem jizdiet ta' banek għall-inqas fid-Danimarka. Illi għandhom postijiet fejn wieħed jista' jisbet il-flus permezz ta' credit cards biss u għalhekk wieħed irid iħallas biex jisbet il-flus irridu niddiskutu il-punti ta' sustanza u nejdu x'inhu kont bankarju u x'inhu ma' titolati li għamlu il-banek. F'xi punt jew ieħor irridu nindirizzaw il-qofol tal din il-kwistjoni xi fisser dan kif nistgħu ninkludu l ċittadini kollha tagħna fih dan is-suq. Grazzi l-Onorevoli Rochefort. Euh, Grazie President. Nappoġġa l-punt ta' Evelyn dwar il-kompiti tal-kumitati meta niprofa nispjega l-affarijiet li ċittadini jina ngħid illi l-Kumitat Ekon Ekonomika U aħna namlu ħidma mikroekonomika. Dan huwa kuntest mikroekonomiku dwar l-individwi u drittijiet tagħhom u għalhekk fl-opinjoni tiegħi din hija kwistjoni illi għandu jindirizza imkom. Dwar ħtieġa għal direttiva aħna nifmu ix-xewqat tal-kummissarju imma l-kummissarju irid appoġġ mingħand il-kulleġġ tal-kummissarji dwar is-sustanza. Biex norbot ma' ħaġa li qalet Evelyn, hemm xi ħaġa illi mhux fid-dokument tagħha jew f'dak tal-Kummissjoni xaħġi iktar mill-problem għall-aċċess, il-problema għall-aċċess tal-housing, hemm ukoll problema għall-aċċess tal impigi Sfortunatament hemm ħafna persuni illi m'għandhom saqaf eh, fuq rashom u jekk huma jridu jiftħu kont bankarju ma jistawx għaliex m'għandhomx domiċilju fiss. Jekk isibu posta xogħol ma jkunux jistgħu jaċċettaw għaliex ma jkollhomx kont bankarju. U għalhekk forsi jista' jiġi użat xi indirizz ieħor tal-awtoritajiet jew xi jaqdiet tal-awtoritajiet li jkun jista' jiġi użat. Din hija ħaġa importanti hawnhekk. Għandna wkoll problema bil-banek li ma nistgħux niżolawha mill-kriżi finanzjarja. Illum il-banek qegħdin inaqsu l-impjiegi tagħhom u għandhom problemi bil-livelli ta' profit u ovvjament fuq meda qasira ta' żmien dan jista' jaraw, jistgħu jaraw bħala limitu li impoġġu fuqhom. U għalhekk irridu naħdmu bisħieħ biex ninvolvu lil banek hawnhekk inġibuhom fuq in-naħa tagħna. Jiena nemmen illi l-ADR hija soluzzjoni tajba Hawnhekk għandna problema għaċ-ċittadin li jsiba diffiċli kollu xi ħadd lil minni kellem. u ma jkunx jaf fuq min ser idur dwar il-kwistjoni ta' housing għal xi ħaġa li qed jgħix barra mill-istat membru tiegħu, student jew ħaddim, żagħżugħ jew żagħżugħa. Kif nistgħu noħorġuhom minn din in-nassa li jistgħu jinqabdu fiha. Aħna qegħdin ngħidu illi kull resident f'pajjiż għandu jkollu dritt għal kont bankarju. Hekk qed ngħidu jew inkella huma jkunu għamlu tentattiv serju illi jsibu residenza. Jekk xi ħadd imur ġo pajjiż, u ovvju li kunet jagħmel tentattiv li jisabilixxi rieħu f'dan il-pajjiż. Eh, ser ngħidu resident jew inkella fil-proċess illi jsir resident. Dan forsi jista' jgħinna noħorġu minn dan il ċirklu ċirku vizzjuż. Tkellimna dwar bosta kwistjonijiet soċjali, issa fl-ħannet nixtieq nitkellem dwar ħaġa ekonomika purament ekonomika, jekk irridu natu nifs l suq intern, jiena naħseb illi huwa meħtieġ u mhix kwistjoni sekondarja din huwa meħtieġ li dawn il-punti perċentwali żejda ta' tkabbir, dan huwa meħtieġ biex aħna ta' niksbu dawn il-punti perċentwali ta' tkabbir għand l-Istati Membri tagħna. Iva, ser fil-qosor, għaliex intqalu ħafna affarijiet u jiena naqbel kważi ma' kulħadd nixtieq nirringrazzja lil Levlin għall ħidma tagħha hawnhekk. Personalment, Jiena naħseb li għandna qbil mifrux memx għalfejn noqogħdu niddiskutuh dan il-punt. Hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Hija xi ħaġa ovvja huwa dritt fundamentali għaċ-ċittadini li jkollhom aċċess għas servizzi bankarji bażiċi. Ma rridux nisnikmatizzaw ċerti gruppi tal-popolazzjoni kif għal sur Kreuzmann, sur Rochefort U importanti li konna mobilta kompetitiva, mobilita illi tirnexxi. Per eżempju, għal Erasmus, jista' jkollna ċertifikat tal-Erasmus biex bekk permezz tiegħu eh, student ikun jista' jiftaħ kont bankarju. Dan huwa dritt bażiku ta' kull persuna. Fl-istess waqt jista' jippermettilna illi aħna kol inqajmu l-kwistjoni dwar id-dritt għall informazzjoni dwar l-imposti għal ġestjoni tal-kontijiet għaliex anke fiħdan l-istess pajjiżi hemm banek bar, banek zar, banek differenti u anke ġo pajjiż wieħed din hija xi ħaġa illi l-konsumatur tawdu u ma jkunux jistgħu jifmu Kien hemm titjib fl-amministrazzjoni fil-ġestjoni tal-ispejjeż tal-miżati fi Franza pereżempju, imma matul is-sena ċertu banek imponew imposti addizzjonali mingħajr ma spjegaw għaliex. Rajna matul il-kriżi finanzjarja illi xi pajjiżi għenu biex jagħtu spinta lil banek tagħhom. Imma issa wasal iż-żmien illi il-banek stess jiżguraw illi id-drittijiet tal-konsumatur jiġu imħarsa huma jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni dwar kemm jiġi jiswielhom biex ikollhom kont bankarju u dan nistgħu niksbuh biss permezz tal leġiżlazzjoni Ewropea. Sur Majer, diġa kien fuq il-lista tiegħi għaliex huwa jixtieq jitkellem dwar xi punti li kien għamel qabel. Imbagħad is-Sur Kreuzman, l-Onorevoli Majer. Grazzi, President. la dak li għajat qabel. Għad nitrattaw kwistjoni fuq għannix nistaqsu għal regolament immedjatament jew għannix nippermettu il-banek jew l-istati membri sabiex jiddeċidu. Hija kwistjoni diffiċli ħafna. Ovvjament, jekk il-banek jagħmlu dan fuq bażi volontarja, dan ikun l-aqwa soluzzjoni possibbli. Imma jiena naħseb li nkunu edin neżagġraw jekk ngħidu li nisforzaw il-banek kollha indipendentement mill-forma ta' tagħhom li jkunu obbligati li provdu kull konsumatur kont għaliex xi kultant banek jaħdmu biss tatings, jaħdmu fuq bażi lokali biss, ma nistgħux nirregola nħorġu regolamentazzjoni fuq dan, għax stati membri jiddeċidu, jekk stati membru jgħid li għanna dan il-bank huwa parzjalment eh, tal-istat pal manna fil-Ġermanja eh, u għadifiċ li inti taqbad u tajt il-banek kollha titfaħħom taħt l-istess kif n-insistu u najdu li ma rridux nintroduċu xi obligi fuq il-banek hawnhekk Mem nebda situazzjoni ta' monopolju li titlob dan, hemm wiz eh, diversità, anzi, wiz ġenerozità mhux diversità. Naħseb illi huwa fidejn l-istati membri li ddeċidu dwar dan. Dwar id-dettalji sussidjarjetà għandha titħaddem. Ejja nħarsu lejn l-standards minimi u r rekwiżiti minimi. Wieħed għandu jirrifletti kif naħnu fuq dan ċertu kwistjonijiet jistgħu ma jkunux obbligatorji trasferiment minn pajjiż għal ieħor minn bank f'pajjiż għal ieħor. Dan għandu jkun eh, aċċettat eh, nistgħu nirċevu bekk is-salarji tagħna, ħlasijiet tagħna, ħlasijiet għal servizzi provduti dan huma rekwiżiti minimi u hawnhekk eh, għandna nifqu grezzi. I think what's next. And then Mrs. Weiler. Ich stimme äh, dem Kollegen voll zu und will noch eine kleine. Jena naqbel bisħiħ ma dak li nsqal. E permettu li najt għalfejn huwa importanti li kollok kont il-bank. Drittijiet ta' proprjetà intellettwali iktar snin eBay. Hemm ċertu proċeduri ta' PayPal illi ifissru illi fl-aħħar tax-xahar tirċivi l-irċevuti u li tikollok kont tal-bank. U din hija problema tas-suq intern minħabba l-ammont ta' fiduċa li għandhom konsumaturi fl-eBay, nista' naraw li ċertu setturi, però qed jiġu esklużi minn din pjattaforma. U rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Dak raġun li s-sussidjarjetà jgħam meħtieġa, ma nistgħux nisforsa l-affarijiet fil-banek. U dan u li għandna bżonn, għandna bżonn prinċipji bażiċi u rekwiżiti minimi. Ovvjament ma nistgħux nisforzaw il-banek li permettu overdraft tal persuni li ma filħu ħalsu, però persuna għandha tkun tista tiftaħ kont tal-bank. U da jista' jsir anka mod elettroniku xaħat semma anka l-ġbit tal-flus mill-ATMs, għandu jkun possibli kolli u jħetiġbet il-flus. Rridu nevitaw diskriminazzjoni u għandu jkun hemm informazzjoni provduta lil konsumatur dwar għalfejn mhux possibbli li jobni jiġbdu il-flus. Thank you. Uh, Mrs. Vila. Naja, in l-Onorevoli Weiler. Grazzi fuq il-anzi, naqblu fuq il-miri tagħna. Jekk il-banek u mhix sensittivi biżejjed sabiex jifmu xenu meħtieġ għas-suq intern hija ħaġa oħra jekk inħarsu lejn l-opinjoni tal-Parlament nistgħu naraw li 12 istat membru għandhom kodiċi ta' kondotta, regolamentazzjoni dwar dan u 15 stat membru illi ilhom fl-Unjoni Ewropea m'għandhom l-ebda dwar dan. Mbagħad iżdan kollu jiena minix ċerta li rappreżentanti ta' stati membri rikonoxxew tassew il-fatt li qegħdin fis-seklu 21. U rridu tassew nagħmlu sforz meta nitkellmu fuq il-15 stat membru illi ma wetqu l-ebda progress Il-fat li aħna qed naħdmu għal dan huwa sinjali ta' sewa nabżon nħarsu inħarsu lejn il-ġejjieni nkunu attenti dwar dan u nitlob lill-Onorevoli Kreuzman sabiex jirrifletti dwar dan. Merke menti suġġerejt ukoll u għat li hemm affarijiet li ma nibżonn u affarijiet li hemm bżonn nagħmlu. Naħseb tajjeb li nistennew u naraw se jiġri fis-smih. Meta ħankun qed nistiednu rappreżentanti mis-settur bankarju jistgħu jgħidulna l ma sar xejn fl-aħħar tliet snin dan il-qasam U għalfejn kena niddiskutu l-affarijiet mal istati membri u l-Konsil sabiex jeġixxu kif suppost. Ma nistax nimmaġina li mistax istat membru li m'għandhom l-ebda regolamentazzjoni dwar dan, ma nistax nifhem kif ma nistax jifmu li hemm namlu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Għandu jkun hemm aspett aktar obbligatorju. Ma nistax nħallu kollox fuq livell mhux obbligatorju. Grazzi kellna dibattitu imqan għal nisimgħu mill-Kummissjoni mbagħad eh, l-Onorevoli Gebhardt. L-aħħar punt minn aħħar tiegħi ma nix ninsew kif qed tevolvi t-teknoloġija hawnhekk għaliex hemm ċaqli lejn tip ta' klassit elettroniċi li jagħtu ċertu sigurtà. U ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw issa l-ewwel aċċess għal kull tip ta' konta ħlas ġej permezz ta' networks ta' telefoni ċellulari għaliex fil-fatt iċ-ċip fil-telefon jista' jintuża bħala sors ta' eh, kreditu u għaldaqstant naħseb illi parti minn din qed inħarsu lejha leja l-użaqx ta' maċċess universali qed tiċċaqlaq mill-idea li konna telefon fiss fid-dar. Kont pezzi go fetaħ komunikazzjoni siħa għal persuni ta' mezzi limitati, ħaġa li ma stejnejniex. Il-mobile phones issa nfirxu sew qed jestendu anka fost iż-żgħażagħ. U qed servu bħala aċċess sabiex immaneġġaw u eh, ikollhom l-opportunità anka imexxu flusom. F'ħamsi ġejjin it-teknoloġija wkoll ħadd evolvi veloċità kbira u dan jorbot mal-xorta fuq servizz universali u b'risposta Sir Rochford dal-Kumitat għandu l-kompetenza li jeżamina kwistjonijiet kollha li għandhom x'aqsma l-interessi ekonomiċi tal-konsumatur u dawn huma kwestjonijiet ekonomiċi fundamentali għall konsumaturi kif inhu wkoll l-aċċess universali għas servizzi mod ġenerali u għal daqstant l-aċċess għal kont tal banki kif faċilita aċċess ġenerali għal servizzi oħrajn kemm hekk huma privati jew pubbliċi. Is-Sur niksa biex sabiex tippreżenta l-valutazzjoni tal-impatt ma nafx tħoss li kontribuxxejna xi ħaġa jew Forsi tajdinna wkoll fiex waslu rifriżuni tal komissjoni anka fid-dawl tal-proposta preċedenti tiegħek. Um, merci, Monsieur le Président. Euh, j'aurais des remarques relativement générales à, ce. Grazie. Xi kommenti ġenerali. Il-Kommissjoni ovvjament hija soddisfatta bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew fuq din id-dossier sensittiv. Numru ta' ċittadini kif ukoll is-suq interni dependu fuq dan L-istudju li sar mill-Dipartiment ta' Kom Riċerka għat interess kbira lina li xtajjejna f'dibattitu fej ħafna drabi ma jkonniex informazzjoni oġġettiva jew ikonna biss informazzjoni parzjali. Għal daqsan dan huwa progress illi kellna bżonn fuq it-timetable propost minn għati għaku Sinra Gebhardt ġunju 2012 lina ħaġa ċettabli għaliex sadak iż ħajkonna aktar informazzjoni u feedback minn ħata l-istati membri dwar xamlu bir rekomandazzjoni tal-Kommissjoni mill-Lulju li għadda dak xaqsam aċċess għal kont bażiku taħlas grazzi għal daqstant tal-li komplejtu da' dibattitu u tal-li suġġerejtu azzjoni komplementarja għall azzjoni tal-Kommissjoni sabiex jekk din eh, direttiva tkun dizappuntanti nkunu nistgħu naġixxu grazzi mill-qud ħaddim, li rapporter, li sinjura Gebhardt, li Shadows u li l komu ukoll għax-xogħol illi wettaqtu li se tkunu qed wettqu. Grazzi għal-kommenti ta'kom, nistenna kooperazzjoni siħa ma'kom fil-ġejjini, grazzi. Well, thank you very much. Grazzi, Sur Palej, għal tal-li naqat u tal-li segwejt il-xol tana, aħna nistenna bil-ħer għalli naħdmanka bis-sihmijak. Sinira Gebhardt biex tikkonkludi. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, noch. Grazzi. Għal-darba ħra. Naħseb lu importanti li niżguraw li ċittadini kolom dritt għal Aċċess għal kont bażiku taħlas, mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar obbligi li jiġu imposti fuq il-banek u jiena nemmen illi dan għattu fil-introduzzjoni tiegħi. Rid niżguraw illi dawk li jridu naf li hemm min ma jrid kont tal-bank għandu dritt dan però dawk li jridu kont tal-kont bazgot aħlas għandhom kollu dritt jagħmlu dan. Int tres ħafna raġunijiet, il-proposti tagħkom anke dwar il xol hija proposta li tajjeb nedu nota tagħha Smajna raġunijiet validi ħafna li għanna natu dritt li ċittadini li jkollhom aċċess għal kont pal dan. Fl-introduzzjoni tiegħi wkoll qatt li ma kontx nistenna li l-banek ikollhom jagħmlu x-xogħol kollu. Hija ħaġa fidej l-Istati Membri, opportunità l-Istati Membri sabiex jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom jaraw kif jistgħu jorganizzaw dan l-aspett. Però nixtieq nara obbligu għall istati membri obbligu li qed nistenna u jiena nemmen li jekk noħorġu rakkomandazzjoni ma jagħmlu xejn din il-problema. U dan nafuh mill-passat u mem l-ebda punt illi neħbe wara svajna dwar dan ħarsu lejn ġara fil-passat, ħarsu lejn direttivi li laqqas biss ġew implementati fil-ħin. Din ġa problema, sapora rakkomandazzjoni kif se jitrattaw rakkomandazzjoni ġa tista' tara ix-xenarju qudiemek kif ġa smajna Hemm 15 stat membru illi m'għandhomx dan l-obbligu. Il-Ġermanja l-ikbar pajjiż dan il-grupp. Jekk tħares lej il-figuri lej ċifri ta' persuni illi kellhom diffikultà jiftu kont tal-bank, fil ewropa netkellmu medju ta' 15% ta' ċittadini tagħna illi iltaqgħu ma' komplikazzjonijiet u numru għali ħafna aktar mill-istennejt jekk tieħu l-Ġermanja pal-eżempju, tista' tarel 7% tal-persuni li għandhom iktar minn 18 sena. Mhux qed nitkellmu fuq proporzjoni kollha kemmi, 7% ta' dawk li għandhom iktar minn 18 sena ma set ma setaw xiftu kont tal-bank, ħagġa li ma setawx naċċettaw irdu naġixxu. L-ar situazzjoni hija fir-Rumanija jidher hemm 39%, Ċipru 26%, ċittadini ma setawx jiftu kont il-bank irridu nizguraw illi iċ ċittadini kemm qed nitkellmu fuq dar pajjiżi jew pajjiżi kollha. Iċ-ċittadini li tkollhom dritt illi jiftu kont il-bank. L-Olanda jinsab fuq qudimnet għaliex 3% biss ma setgħux jiftu kont tal-bank, imma l-Olanda kif nafu jgħinuhom ħafna l-ċittadini tagħhom. U f'dan eh, din il-kwistjoni wkoll qed juru kemm maqrib iċ-ċittadini tagħhom. ċertu kwistjonijiet ovvjament se għajmu dibattitu għet nitkellmu nek fuq dettal, dettalji dejjem problematiċi vera. Forse nirrepeti punt ta' Krista jew ta' Barbara mnix ċerta. Ejja ma neħdux bħala puntat luq dak li ma rridux il-puntat luq u dak li nistaw niksbu. Ġara darba naqblu fuq x'nistgħu niksbu, nistgħu naraw kif nistgħu niksbu dan blima mezzi, blima modi. Implementazzjoni naħseb dan aqwa mod kif niproċedu naħseb huwa l approċċ li jtina l-aqwa prospetti għal suċċess u nittamaw li kun nistgħu naqblu fuq test. Ukoll ħadd nota tal-fatt illi għal dak mhux taqsam il-gruppi politiċi, gruppi politiċi li tkellmu sissa, il-gruppi kollha li fwieħed qalu li jixtu jiraw direttiva, grupp wieħed bisma qal li ma jridx direttiva, jina l-istaq naħdem fuq din il-bażi. Melkim? il-punt li għajja Mr. Fox fejn qal jek ma jkonniex rakkomandazzjoni, jekk ma nabbozawx rakkomandazzjoni, jina naħseb bil-kontra. Ma rridx issa nabbozza rakkomandazzjoni mbagħad fil-ġejjin nitkellem fuq direttiva. Le, jina rrid eh, immorru direttiva mill-ewwel għaliex il-proċess se jkun twil xorta. Kemm jekk ndew issew iktar tard, il-problemi qegħdin hemm, qegħdin qudiemna, U wis nibża li ma nistax naċċetta dan il-punt li ressa Esser Fox. Minna ħatijaj? Dan mhuwiex punt konsistenti, ma jemel ebda sens f'termini politiċi. Jiddispeċini melkim ma għawx segwitu, pero tajjeb niffaċċaw problema mill-ewwel u mhux noqogħdu nipposponu għal sena jew sena u nofs. Tajjeb illi nindirizzaw il-problema issa nibdew naħnu fuq dan. Imbagħad dak li naħnu fuq issa nistgħu ninkludu fit-test iktar il-qoddim u naħseb xogħolna f'dan jikkonsisti. Faċilitajiet għal ħlasijiet permezz tal-telefoni ċellulari, iva faċilitajiet zbieħ ħafna. Imma il-bażi ta' dan kollu li għandek bżonn kont tal-bank indipendentement mill facilità ekku xe titkellem fuq eh, mobile phone, bieċakar ta' xorta jkollok bżon fl-ħar mill-ħar kont il-bank. Melkem inti inġinier. U naf, ovvjament, li inti interessat ħafna f'dawn il facilità il-ġodda. Ovvjament, iżom ħarsa fuq l-izvilupp il-ġodda, imma dawn l-affarijiet u mawt li bisek ikollok kont il-bank. Rek għandek fil-mija ta' ċittadini tiegħek l-Unjoni Ewropea illi ma jistawx jużaw dal-faċilitajiet għalfejn għandhom jiġu esklużi. Jekk iridu dan għalfejn għandna neskluduhom. Wet, wet, sum ovvjament li persuna trid il-faċilitajiet u trid tużhom, qed nitkellmu fis-seklu 20, hemm ħafna innovazzjonijiet tekniċi, innovazzjonijiet sbieħ ma kulħadd għandu jkun aċċess għalihom. Fuq dan qed nitkellmu. Issa, mhux nipprova nagħlaq aċċess għal-ċittadini għal dan id-dritt. Dan huwa dritt għal servizz li ċittadini irridu jistennew u għalija dan huwa servizz universali u għanna niddefinixxuh bħala servizz universali. Servizz universali fisser li kulħadd ikollu l-opportunità, il-possibilità mhux obbligu imma jekk jixtiequ jistgħu jużaw din l-odda. Jekk il-persuna trid dan, il-persuna għandha jkollha dritt għall aċċess għal il possibilità qed titkellmu fuq armonizzazzjoni minima. U jiena favur dan. Favur l-armonizzazzjoni minima meta nġu l-implementazzjoni huwa veru li qed inħallu ħafna lokal manuvrara għall istati membri ftakru li l-sistemi bankarji varjaw sew minn pajjiż għal ieħor, il-liġijiet ukoll varjaw minn pajjiż għal ieħor u anka l-użanzi huma differenti minn pajjiż għal ieħor. Franza tħallas ħafna eh, biċ-ċekkijiet. Il-Ġermanja, fil-Ġermanja ħadd ma juża ċekkijiet issa. Din hija ħaġa kulturali. Din ħagġa ħaġa fidej l-Istati Membri jekk iridu konformita fost il-banek, jek iridu jazlu ftit banek, jek iridu jitlu ftit ma' bank, wieħed. Din hija deċiżjoni tal-Istati Membri ma naħsibx li waru għal tagħna li nindaħlu f'ħaġa bħal din. Fl-aħħar mill-aħħar li ħassibni u li niżguraw li ċittadini kolom id-dritt. Dra dan li kont domicilja dan l-età, dritt għal kont fistat membru, jien immur li l dan. Jina najt li kull pajis li għandu residenza legali f'pajis tal-Unjoni Ewropea Kull ċittadin għandu jkollu dritt jiftaħ kont il-bank f'dak l-istat membru. Għaliex qed nitkellmu fuq suq uniku fl-aħħar mill-aħħar. Qed nitkellmu dwar Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini tagħna. Ħaġa li għandha tkun ovvja din jien għandi kont il-bank fi Franza. Stajt niftwa l-volja li ħafna minn qodem. Għalfejn oħrajn ma jtuwamx l-istess faċilità. Għanna jkun sistema preżenti għal membri tal Parlament Ewropew ma nafx. Ma nixtieqx li kolli opinjoni ristretta milli nista' nara jien il-problema wkoll titfaċċa minħabba l-fatt li f'dan il-qasam m'għandniex su uniku ġenwin lanqas qasal servizzi ġenerali li tiftaħ kont pajjiż li mhux pajjiż ta' residenza tiegħek huwa problematiku llum il-ġurnata ma naħsibx li din rakkomandazzjoni direttiva jxini, ma naħsibx li dan huwa l-ewwel strument biex insolvu di kwistjoni partikolari, hija kwistjoni separata, titlop titlob ukoll dibattitu forsi konna eh, rapport dwar dan ukoll, però żgur nitlu fi problemi għal jkun dwar dan. Għaliex qed nitlu fis-settur bankarju. Imma insomma, di kwistjoni tmur li lejn ħafna minn dak li qed niddiskutu jekk trid so U Niku trid taħseb fuq l-affari b'dan il-mod bħala konklużjoni naqsam sib ma'kom jidir li l-ħuperġa tkellem dwar dan il-mikroekonomija ċittadini ma kienet nitkellem fuq il-Ġermanja bot partikolari, fil-Ġermanja nafassew ovvjament iċ-ċittadini għandhom l-impressjoni aktar u aktar illi l-Ewropa hija Europa ta' flows, ta' moniti, ta' ekonomija, kollox idur mal-flus, naħseb għandna n-nuru permezz dan rapport li aħna rridu Ewropa għaċ-ċittadini, dak huwa l-antana. Għal-daqstant huwa importanti ħafna lina li niżguraw illi mmexxu l-proċess fuq dan, mhux il-Kumitat Ekon, għaliex l-Ewropa, il-ċittadini ma rridux Ewropa ta' finanzi Ewropeja ta' ekonomija Ewropa ta' Monita komuni u Ewropa li qiegħda hemm servizz tagħhom. Well, I think we've had a very Nasab li kena diskussjoni interessanti ħafna llum u tajb li kena ħin nagħmlu dan u dan juri kemm hawn interess u għandna niżguraw segwitu għal dan għandna bots u eh, l-kollegi najdilom li deċizjoni ħat ittieħed mill-mexxejja tal gruppi politiċi, l-affarijiet hekk jimxu u l-impatt tagħkom fuq il-mexxejja tal-gruppi huwa essenzjali sabiex u liħen il-konsumatur. U forsi sra Gebhard prepara ġustifikazzjoni ta' 34 linji fissem il-komitat tagħna li ħadd sottometti lill mexxej tal-grupp tagħha u din tkun żgur bitċa xogħol u tli ħafna. U sor Majer ukoll jippreżenta l-istess ħaġa lill grupp tiegħu. Grazzi ħafna għal kontribuzzjoni tagħkom, grazzi li sur Palej. Nħar sol qoddim lejn iktar xur fuq dan fis-sena li ġejja indipendentement tax-xiġri u dan ikun kooperazzjoni sħiħa mal-Komitat Ekon b'xi mod jew ieħor. Ħanala il-laqgħu din uh, qabel il-ħin l-umor nafsinar għandna smiħ importanti fuq rapport Kreutzmann dwar li falsifikar l-inforzar dokumenti ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali mit-3 sa' 6 u nos il fatt nittamil il-koll tkunu tistaw tattendu għaliex tajb ikonna rappresentazzjoni qawwija minnaħt il kumitat u se jkollna lista interessanti ta' ta' kellim mbagħad għada jkollna tieni smieħ fuq l standardizzazzjoni Ewropea u dan nibdew fid-disa sa' nofsi jkollna la' oħra mbagħad wara l pawża li kell grazzi.